please? Can I ask the press? Jek joġobkom. Nitlob l-istampa itemmu l-ħidma taħħom biex aħna nkunu nistaw nibdew. We give you 15 second and then we Stax il-sekonda un mbagħad ikonna nibdew. Start. I would uh, like to ask uh, Xtieq nitlob l parteċipanti illi ma jirpoġġux f'postijiet illi huma markati għal oħrajn smiħi u koll jistajġi segwit fil-kamra ta' smiħ u anki permezz tal-internet bil-web streaming. Jekk eh, joġoba l-istampa titlaq mill-kamra sa, jekk joġobkom. Cannot sit in front of members, please. Sax toqtu bil-qeda qoddim il-membri kjuġabkom. Please, we have to start our hearing. Jekk joġobkom, se nibdew is-sessjoni ta' smieħ. So, good afternoon. Il-wara nofsinar it-tajjeb lil kulħadd. Qabel xej, nilqa lil komissarju nominat Jonathan Hill għal dan ismiħ qudiem il-Kumitat Ikon. Kif tafu? Elan ta' smieħ huwa illi jippermetti il-Parlament jeserċizza drittijaw skont it-trattat li vota fuq il-Kolleġġ ta' Kummissjoni mod partikolari sabiex il-Kumitat ikun jista' jevalwa jekk il-Kummissarju nominatu x'kwalifikat kemm biex ikun parti mill-Kulleġġ kif ukoll biex iwettaq dmirijiet illi inataw lilu. Xtaqt infakkarkom illi skont Ir-regoli ta' proċedura għanes 16 il-Parlament jevalwa il-Kummissarju nominata b'bażi ta' kompetenza ġenerali, l-impenn Ewropew, indipendenza personali, kif ukoll valutazzjoni tal-arfien, tal-portfolio, il-ħiliet ta' komunikazzjoni kif ukoll il-prijoritajiet politiċi u l-kontribuzzjoni għall-aġenda strateġika tal-Kummissjoni l-ġdida. Nfakkarkom illi qabel ismiħ il-kummissarju nominat wieġeb bil-miktub għal eh, mistoqsijiet illi ġew imħejja u it weġibiet ġew ippreżentati lill membri kollha bil-lingwi kollha. U skont il-proċedura applikabli, il-kandidat ukoll ippreżenta dikjerazzjoni ta' interessi tiegħu u l-Kumitat ta' Affarijiet Legali indika illi mandux osservazzjonijiet fuq dawn id-dikjarazzjonijiet tal-Kummissarju nominat. Issa nispjega l-istruttura tad-dibattitu. Il-Kummissarju nominat jiġi mistieden illi jagħmel arrija bil-fom għal mhux aktar minn 15-il minuta wara jkollu 5 minuti fl-aħħar ta' din il-laqa biex jagħmel sqarrija tal-aħħar. Wara l-introduzzjoni se jkun hemm il-ħin għal 45 mistoqsija mill-membri tlet minuti ġifiri minuta għal mistoqsija u żewġ minuti għal tweġiba. L-ewwel round ta' mistoqsijiet ikunu mir-rappreżentanti tal-gruppi politiċi u non allinjati, il-membri huma mfakra illi fl-interess illi konna situazzjoni li kulħadd ikollu ħin biex jisaqsi l-mistoqsijiet, aħna se nżommu strettament mal-ħin ta' tliet minuti u nittama li ma jkollix għalfejn nirtira il-kelma mill-membri jew mill-kummissarju nominat. Niġbet l-attenzjoni għatakom għal fatt illi l-interpretazzjoni hija provduta fi 23 lingwa u allura il-kelliema kollha jistgħu jitkellmu bil-lingwa tagħhom. Nfakkar l kelliema illi dak li se tajdu eh, jeħtieġ jiġi interpretat. Bekk, jekk joġobkom, titkellmux taġlu. Fl-aħħar, narrafkom ukoll illi dibattitu se jiġi mxandar fuq l-internet bil-web streaming u ikun possibbli wkoll taraw recording bil-video ta' smieħ fl-istess sit tal-Parlament. Qabel ma nadil l-kelma lill-Kummissarju nominat, infakkar l kull minu l llum illi l-kompiti tijaw tiegħu huma estremament importanti stabilità finanzjarja, l-integrazzjoni finanzjarja, l integrazzjon l-integrità tas swieq il-fiduċa, effiċenza dawn huma għanijiet importanti tal-istrateġija l-ġejjeni u anki twettiq ta' riforma finanzjarja u anki il-single rule book u anki li konna l-Unjoni Bankarja u anki li konna aċċess għal kumpaniji għall-investiment u l-finanzi dawn huma elementi kruċjali U bekk aħna tassew interessati li nisimaw il-femiet tal-Kummissarju nominat dwar dawn il-kwistjonijiet. Jekk joġbok Kummissarju nominat fidejk, surħel. Grazie tante. Grazzi ħafna. Eżis, Aziz President, eżis membri tal-Parlament Ewropew. Meta l-President elett Jean-Claude Juncker fdali dan il-portafoll, kien ġentili bizzejiet li għajd li li nitkellem pl-sin ta' Shakespeare. Jien namel ħilti biex inkun ċar meta nitkellem bil-lingwa tiegħi. Imma l-ewwel qabel kollox irrid bil-lingwa ta' Molière jew xi ħaġa li tixbaħa il-lingwa ta' Molière. Nirringrazzjakom tal-li onorajtuni b'din l-istedina tal-lum. Nixtieq ukoll nirringrazzjakom għal-ħin tagħkom u nirringrazzja lil dawk li dedikaw l ħin tagħhom qabel dan is I wanted to answer. Illum jiena xtaqt inwieġeb tliet mistoqsijiet ewlenin l-ewwel. Għalfejn nixtieq dan ix-xogħol it-tieni. X'esperjenza jiena se nġib għall-impjeg u t tilet Kif se nindirizza dan il-kompitu kompitu li huwa tant importanti għall impigi għat-kabbir u allura tant importanti għat ċittadini Ewropej. Għalfejn nixtieq din il-pożizzjoni għaliex nixtieq ukoll ikolli parti biex il-wieġeb għaż-żewġ sfidi kbar li għandna qudiemna. L-sfida li nibnu il-fiduċa fl-Ewropa fost iċ-ċittadini tagħna l-sfida illi niksbu impigi u tkabbir u dawn ikunu parti mill-ekonomiji tagħna. Personalment, għaliex jiena nixtieq illi ir-Renju Unit ikun parti minn Unjoni Ewropea ta' suċċess. Dan jagħmel sens għall-Renju Unit u nemmen illi jagħmel sens ukoll għall-Unjoni Ewropea. Ġenerazzjoni tal-ġenituri tiegħi marru għal-gwerra tiegħi fil-fatt rabbew f'Ewropa mifruda u timhom kellhom it-teddida ta' diżastru nukleari. Meta l-portira tal-ħadid niżlet, lejn fejn daru id-demokraziji l-ġodda? Daru lejn l-Unjoni Ewropea u kenna raġun illi inwieġbu għal tali talba. Allura Iva, irrid naħdem għall-interess komuni Ewropew u nixtieq li l-pajjiżi jibqa' parti ta' unjoni ta' 500 miljun persuna valuri komuni li jaħdmu flimkien, jgħixu flimkien, jagħmlu kummerċ flimkien u li jiffaċċaw sfidi globali flimkien. Mela, xinaj dwari u jiena senġib lejn din il-pozizjoni jekk tikkonfermawni. Jiena it-tifel ta' negozjan zaħir u ta' għallima, dimt nofs minn ħajti fil-gvern u nofs liħor fil-negozju. Bdejt pala konsulent lil konet Kenneth Clark u John Major fi snin 80 u fi snin 90. Wara jiena u kol waqaft kumpanija tijaj, allura naf dwar l-sfidi eh, li wieħed isib meta jibni negozju f'ambjent kompetittiv Jiena tlaqt uh, tal-negozju erba' snin ilu meta tħalt fil-gvern tar-Renju Unit bħala Ministru u xtaqt ngħid illi maċċandi isma m'għandi lebda sem minix membru tal-ebda board u allura ma nemminx illi għandi konflitti ta' interess. Fl-2010 sirt Ministru għall-Edukazzjoni u natajt eh, xogħol illi nwetta l-ikbar riformi fl-edukazzjoni f'ġenerazzjoni. Wara sirt membru tal-Kabinett tal-Unit u mexxejt il-Gvern ta' Koalizzjoni fil-House of Lords. Il-House of Lords huwa forum li jemenda l-leġislazzjoni u jispeċjalizza fi studju dettaljat. Fiħdan u hemm diversi esperti L-ebda partit mandu maġġoranza, l-ikbar partit għandu 28% tal-vot u għallura l-uniku mezz kif tagħmel progress huwa billi tibni l-konsensus u taħdem lilin mid-diviżjonijiet tal-partiti. Bekk jiena wassalt riforma komplessa f'ambjent politiku għandi rekord ċar ta' esperjenza li nibni konsensus, nifem l-impiegi u tkabbir minn aspet prattiku. Allura, kif se nindirizza dan il-kompetu tant importanti illi Jean-Claude Juncker ta' lili? bil-ħidma ma' Jirki Kajtajnen, Valdis Dombroviskis u Pier Moskovici u l-kollegi kollha l-oħra tal-Kummissjoni nippjana nibni fuq dak li sar diġà bit-tmexxija ta' Michel Barnier u, u dan il-Kamutat biex bekk ikonna industrija ta' servizzi finanzjarji ikkontrollat kif suppost li jaħdem fl-interessi ta' ħafna u mhux tal-ftit Kienet kisba straordinarja illi insewu sistema finanzjarja tagħna hekk kif il-kriżi kienet għaddejja u jiena nrot ħajr lil predeċessur tiegħi mod ċar hawnhekk. Il-punt ċentrali tal-ħidma huwa l-Unjoni Bankarja li nsibu fil- ftip uniku ta' regoli għal kull stat membru. Allura l-kompetu tiegħu huwa il jekk niġi konfermat naqqat flimkien il-punti differenti u nara li konna stabilità fis-sistema bankarja xi ħaġa li tant nixtiequ naraw. Iva, jiena ġej minn pajjiż li lin mill-Unjoni Bankarja, iżda il-kriżi u ritna kemm il-28 stat membru huma interdipendenti fuq xulxin. Unjoni Bankarja b'saħħitha hija importanti għalina l-koll u se nagħmel l-almu tiegħi sabiex dan ikun proġett ewlieni għall-Unjoni Ewropea. Aħna unik naqblu l-kol kem aħna li ma nistawx immorru lura għal jiem ta' qabel il-krizi. Ma nistawx immorru lura għal teħid ta' riskju u anki bl-effetti li jkun hemm mbagħad fuq l-impjegi u l-standards ta' jxin fuq ċittadini tagħna. Ma nistawx immorru lura għal sitwazzjoni fejn il-banek ikonna nsalvawhom għaskapitu ta' min iħalt la sittaxxa. Iżda nemmen illi naqblu illi għal ġejjini neħtieġu impetu ġdid għall-impjegi u tkabbir għalkemm irridu nkunu vigilanti għal riski ġodda li jistgħu joħorġu fis-sistemi tagħna, m'għandniex nistennew illi ikonna naddu l-istess volum ta' leġiżlazzjoni primarja għal ħames snin li ġejjin u wara kollox regolamentazzjoni tajba toffri stabilità kif ukoll kontroll sħiħ. l istess waqt, jekk ikun hemm evidenza li mhux dejjem ikonna bilanċ kif nixtiequ, allura jridu nkunu lesti illi nbidlu l-affarijiet. Jista' jkun hemm oqsma fejn naraw li jkun hemm lakuni, jista' jkun hemm oqsma fejn irridu nirranġaw l-affarijiet biex il-flussi ta' investiment ikunu aħjar. Tassew din hija sfida li nsibu fil-qalba ta' swieq kapitali u l-Unjoni ta' swieq kapitali kif se nżidu l-investiment, partikolarment għal negozji żarumeti fil-waqt illi konna regolamentazzjoni effettiva. Fiħdan dan l-approċ wiesa jiena qed infassal ħames prioritijiet ewlenin. L-ewwel li nwettaq dak li diġà hemm ftehim dwaru, dan fih innifsu huwa kompetu ewleni eh, l-atti pendenti delegati u implementati u jwaslu għal erba' nit miżuri separati mill-MIFID 2 għall-Unjoni Bankarja għas-Solvenza 2 għas-CRD. Fl-aħħar mill-aħħar se naċċertaw li jkollna proċess ġustu miftuħ flimkien magħkom u l-Kunsill. Imbagħad irridu nindirizzaw risorsi oħra ta' riskju biex naraw li nwaslu proposti oħra li huma taħt negozjati bħal pereżempju il-fondi ta' swieq tal-flus, benchmarks u riforma strutturali. U rridu wkoll noqogħdu attenti għal riski ġodda bħal dawk li jistgħu joħorġu minn reġim effettiv ta' riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankari. It-tielet priorità se naħdem għall implementazzjoni konsistenti ta' standards u prinċipi internazzjonali u nagħlaq lakuni li jippreżentaw riski għal stabilità finanzjarja. Se naħdmu mill-rib ma' pajjiżi oħra tal-G20 u b'mod partikolari se nara li jkun hemm korporazzjoni regolatorja aktar dettaljata mal-Istati Uniti. Ir-raba, se mmexxi l-qudiem proposti għall-iżvilupp tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali dan huwa proġett għal 28 stat membru. l għanu huwa ċar illi nutilizzaw il-kapital madwar l-Ewropa li bħalissa u frizzat biex bekk jaħdem babboċ għal negozji Ewropej partikolarment għal SMEs. Irrid nimxu li l-immi dependenza tagħna ta' finanzjament mill-banek billi inħeġġu it-kabbir ta' sorsi alternativi u ġodda ta' finanzi u nixtieq nanalizza l-problema u nara xinu ma xkila progress. Però naħseb diġa' nistgħu nidentifikaw xi joqsma ta' priorità bħal pereżempju titolizzazzjoni ta' kwalità għolja, intejbu l-informazzjoni fuq l-istatus ta' kreditu tal-negozji żaru medji u nsibu qbilu kol fuq il-Fondi Ewropew għall-investiment fuq żmien twil. Il-ħames priorità nixtieq nara kif nistgħu waslu aktar benefiċċji għas-suq uniku direttament lejn iċ-ċittadini Bir-raġun matum dawn l-aħħar ħames snin kellna nikkonċentraw fuq riformi kbar strutturali u istituzzjonali. Matul il-ħames snin li ġejjin nittama li il teleskopju nistgħu indawruh in-naħa l-oħra u naħsbu aktar dwar kif nistgħu niftħu su aħjar għal prodotti tal-imnut li jkunu bla periklu trasparenti u bi prezz raġonevoli. Naf li ħafna unek f'dan il-parlament mexxew il-ġlida għall-interessi tal-konsumaturi u għandkom l-appoġġ tiegħi fis-snin li ġejjin. Irridu noqtu attenti wkoll għall-iżvilupp ta' sit diġitali elettroniċi li jista' jwassal għal benefiċċji kbar għall-konsumaturi iżda irridu naraw illi din tkun sistema bla periklu u tkun regolata kif suppost. Hemm tema waħda ġenerali li hija it-trasparenza fil-fema tiegħi din hija essenzjali f'termini ta' dak li neħtieġu minnaħa tal-istituzzjonijiet finanzjarja li xuma jeħtieġu jkunu jafu li ma' riski qegħdin jeħdu u li jispjegaw tal-riski l-klijenti tagħhom. Is-supervizuri wkoll jridu jkunu jafu s-sitwazzjoni. Il-maġġoranza ta' regoli li inti intom fassaltu kollha jeħtieġu ħtiġijiet ta' trasparenza u dana bir-raġun biex bekk ikonna fiduċja kif ukoll ikun hemm eh, sitwazzjoni fejn nistgħu naħdmu. U allura jiena kif se naħdem flimkien ma'kom jekk tikkonfermawni. Mill-ġdid, it-trasparenza se tkun xi ħaġa meħtieġa. Jiena se nkun trasparenti ma' dan il-kumitat u se nkun ukoll trasparenti dwar min se niltaqa' miegħu. Biex nagħmel il-xogħol li jiena rrid nagħmel ikolli bżonn nitkellem ma' firxa wiesa ta' persuni għaliex jiena ma naħsibx li wieħed jista' jaħdem fuq politika b'waħdu, però jiena ċertament sen segwi il-prazzi tal-predeċessuri tijaj billi nizvela il-laqat esterni tijaj u anki l-uffiċali tijaj se jamlu ek. Jiena nemmen illi dini xaġa essenzjali biex ikolli relazzjoni sewa ma' flimkien ma'kom. Meta jiena kont fi Strasburgu xi jemilu jiena kelli ikla ma' Michel Barnier biex nitlob għal pariri tijaw. Fil-fat huwa kellu ħafna pariri utli għalija iżda punt wieħed li kien l-aktar importanti dejjem ftakar għalli l-importanza tar-relazzjoni tiegħek ma' din il-kamra. U dan u kol huwa parir illi jena tassew sejjer eh, insegwi. segwi. Naf il il president elett Jean-Claude Juncker tani responsabilta kbira meta talabni li nieħu ħsieb dan il-portfolio. Jekk jiena niġi konfermat, jiena se nkun Kummissarju Ewropew li jiddefendi l-interess ġenerali. Kummissarju Ewropew li se jaħdem għal 28 stat membru kollha kemm huma u Kummissarju Ewropew illi qatt mu se jinsa illi jrid jagħti rendu kont b'mod dirett lil dawn il-membri eletti tal-Parlament. Grazzi. Thank you. Grazzi. Sur kummissarju nominat. U issa nibdew bid-dibattitu. L-ewwel kellima fi il-PP huwa e l-Onorevoli Burkat Balz. Grazzi ħafna sur President Lord Hill fil-qosor ħafna. Żewġ mistoqsijiet minn tiegħi li huma ta' importanza protokolari għalina l-ewwel istituzzjonijiet finanzjarji fih dan l-Unjoni Ewropea dawn donnom qed isiru aktar komplessi fil-forum legali tagħhom, partikolarment permezz ta' atti delegati għal standards tekniċi. Bekk huwa diffiċli ħafna għal negozji żgħar illi wetqu modelli ta' suċċess għal negozju. Il-Kummissjoni bekk għandha twassal il-proporzjonalità f'termini ta' leġislazzjoni li jgħat il qudiem bekk. Jinxtaq tinsaqsik. Pala Kummissarju, kif se taċċerta li din il-proporzjonalità ma twassalx għal livell eccezzjonali ta' leġislazzjoni u twassal għal livell sensatu li għamel sens ta' leġislazzjoni. U t-tini mistoqsija tiegħi valutazzjoni ta' impatt li l-Parlament Ewropew wetta u ilu jwetta għal ta' l-aħħar snin dwar il-valutazzjoni tal-koerenza ta' linji gwida kif dawn jorbtu flimkien u l-impatt fuq is-suq. Inti kif eh, se tindirizza tali proċess fil-qoddim, Kummissarju? Grazzi, Iva, fil-fatt inti hawnhekk qed issemmi żewġ punti importanti ħafna kif nistgħu niksbu bilanċ tajjeb f'termini ta' eh, regolamenti u anki regolamentazzjoni u anki kif naraw li se nkunu nistgħu naraw li konna eh, regolamentazzjoni proporzjonali u mbagħad insegwu l-effetti fis-setturi differenti. Bekk f'termini ta' proporzjonalità naħseb it-tweġiba tiegħi hija illi se jkun punt li se nsemmi kemm il-darba llum, jiġifieri l-importanza ta' bilanċ, jiġifieri neħtieġu regolamenti li tassew jaħdmu. Iżda, lanqas ma naħsbu illi kull negozju huwa tal-istess daqs u allura li għandna jkollna approċċ ugwali għal kulħadd. Allura nifhem l-importanza tal-proporzjonalità. Issa, E, kif nikkalkulaw l-effetti ta' regolamenti e, fil-firxa ta' settur. Naħseb din hija tema importanti u jekk tikkonfermaw in-nomina nixtieq nirrifletti u nisviluppja dan il-punt f'numru ta' konversazzjonijiet li kelli fil-fatt tal-membri mal-membri tal-ikon. E, diversi membri semmew jekk jagħmilx sens li ikonniex forsi ħarsa aktar koeziva tal-effetti kumulattivi ta' regolamentazzjoni f'setturi differenti u jiena naħseb illi dana kollu jagħmel sens fost l sfidi fi regolamentazzjoni u anki għalija rrit niprofa nifhem ukoll dan is-suġġett tant ifisser illi hemm ħafna attività f'numru ta' oqsma differenti u allura jridu nippruvaw nifmu l-effett ta' azzjoni fuq parti wahda jista' jkollha fuq eh, qasam ieħor. U allura dan huwa punt li se nkun qed ikkonċentra fuq fil-ħidma tiegħi. Grazzi ħafna issa Eliza Ferreira għall-SND. Thank you very much, Chair. I'll speak in English. Grazzi, President. Nitkellem bil-Inglis biex nifaċilita dialogu. Grazzi eh, għal-prezenza tijak, komissarju nominat. Fi tweġibit bil-miktub għal-Parlament, inti semmejt illi unikwota kwota timpenja ruħek unilateralment għal proposta ta' kwalunkwe inizjattiva, però il-Komissjoni Ewropej, l-istituzzjoni li inti eh, tixtieq tkun parti minna, ila tara li tibni l-Unjoni Bankarja bi kooperazzjoni impenjata ma' dan il-Parlament kif inti rajt. U allura l-Unjoni Bankarja hija bbażata fuq tliet pilastri diġa għamilna il-mekanizmu eh, ta' supervizjoni unika u anki il-mekanizmu ta' rizoluzzjoni unika. U għallura umbat għanna it-tielet parti, jġifiri il-garanzija komuni ta' depositi. minn din il-ħaġa ir-rabta bejn eh, sovrani u l-banek eh, tibqa' mek u allura mistoqsija tiegħi din. Inti se tipproponi proposta għal skema unika ta' depositu li huwa l-aħħar parti eh, tal-Unjoni Bankarja. Inti se tagħmel hekk qabel l tmim tal-2015 u se tkun istruttura ta' tali skema grazzi. Grazzi ħafna lilek. Jiena tniħu pjaċiri li għandi l-opportunità li nirreferi għal kwistjoni tal-Unjoni Bankarja li hija parti ċentrali tal-pożizzjoni li jiena se jkolli u ċertament kif inti semmejt eh, kważi l-ewwel priorità hija illi eh, naraw li nibnu għal partijiet li jmiss tal dan il-proġett u naraw illi ikonna l-miżuri adattati sabiex ikonna il-font uniku ta' risoluzzjoni li jidħol fis-seħ. Umbat hemm ukoll Ix-xogħol li jrid isir fuq arranġamenti tat tip backstop u allura għal dak li għandu x'jaqsam l-iskema tal-garanzija depositi naħseb illi dan huwa punt illi wassal għal ħafna dibattitu fih dan, dan il-komitat u anki fuq livell aktar ġenerali. Bekk naħseb illi l-approċ tiegħi ikun illi il-priorità għalija se tkun illi nimplementa il-proċessi ek kif inwa pjanat għal dak li għandu xaqsam skemi ta' garanzija, depositu eh, eh, naraw li nimxu bil-proposti u d-dimna. Mbaħt il-mistoqsija tijak dwar proposta dwar l-iskema ta' garanziji sal aħħar eh, ta' s-sena 2015 ma naħsibx nista' inwiet dan il-punt għal-issa pero Meta nimxu l-qoddim bl-approċċ li huwa pjanat, naħseb inkunu nistaw naraw kif stana kollu se jaħdem bl-iskema garanzija ta' depositu mbagħad fil-ġejjini naħseb u jkun l-approċċ normali illi eh, naslu għal situazzjoni fej konna opportunitajiet illi nikkonsidraw dawn il-punti għal ġejjini u dan ikun l-approċċ tiegħi. Grazzi Case Wimburn Cr. Grazzi, Lord Hill. Merba, jina naturalment ħan nitkellem bl-Inglis, mux bil-lingwa ta' Wales illum. Xtaqt nistaqsik serje ta' mistoqsijiet dwar kwistjonijiet marbuta ma' swi imma dawk kan għamilom aktar tard. Minħabba il-fatt illi f'dawn l-aħħar 15 sa minn ħatra sa minn nomina tiegħek jiena kont qed nara x'qed jingħad fil-kurituri u kwistjoni partikolari hija dwar is-CV tiegħek Infatt li żewġ kumpaniji tant marufa Libel Communications u Bell Pottinger Communications jinsabu fuq is-CV tiegħek. U inti nedejt kumpanija imsejħa Quiller Consultants. Ikun ta' siwi illi aħna illi inti tindirizza dan b'mod miftuħ fil-kumitat u tispjega r-wol tiegħek f'dawn il-kumpaniji u forsi tgħidilna jekk għandek xi relazzjonijiet pendenti magħhom. Grazzi, etniħu gost illi kun nista' nindirizza dan illum u ifoka fuq il-Quiller Consultants in-negozju li jiena waqqaft fl-1998. Il-kompiti l-oħra ilhom aktar minn 25 sena u l-memorja tiegħi ma tanċada tajba. Dwar il-negozju tiegħi jiena kburi b'dak il-negozju bdejn nieħm il-bidunet jiena kuntent li stajt nimpjega lil persuni ħallasna t-taxxi, tajna xogħol biħejta tmien snin ilu u ħallejt. Ħallejta erba' snin u nofs ilu għada fuq saqajja bħala kumpanija. Issa dwari u xi rabtiet li jista' jkolli Meta, staqsewni biex nisieħeb mal-gvern tar renju Unit pala ministru tal-edukazzjoni, il-mod ta' kif jaħdmu l-ħatriet tal-ministri, pajizi, jien hemmhekk fifti ta' sigħat temmejt l-rabtit li kelli kelli xi jisma illi natawli meta jiena biħejt negozju dawn zammejtom meta kont ministru fir-Renju Unit, kollox kien zvelat meta ġejt nominat għaliex jiena ma rridx li kun hemm jista' jaħseb li għandi xi konflitt ta' interess Jiena finqas minn ġurnata wara li ġejt nominat tajt istruzzjonijiet sabiex inneħi dawn l-isma kollha u jiena neħejthom mill-ewwel. Jekk forsi għandkom xi dubi oħra jiena nemmen l konflitt ta' interess hija kwistjoni ta' sew serja li l għandna neħduha bis-serjetà. xaħat jista' jkollu xi interess finanzjarju minn xi deċiżjoni li jista' jieħu bħala kummissarju dan jista' jiġri biss jekk ikollu xi jisma' jew nkella jkun fuq xi bord ta' ġestjoni ta' xi kumpanija. Le, m'għandix isma' u lanqas jiena fil-bord ta' ġestjoni għal Silvi Gular. To use English to retaliate on behalf of Molière. Grazzi, jiena mux ħanuża l-Inglis sabiex inwieġeb fi sem Molière, għalix jena ħan nikwatak, inti qed il-maġġoranza il maġġoranza ta' votazzjoni doppja fl-arranġamenti tal-Autorità Bankarja Ewropea illi għandha bżonn maġġoranza fost l-Istati membri taħt l-SSM, ġifiri l-Istati membri ta' zona euro u l-Istati membri li l-in mill-SSM etni kwota huma diġa operattivi u f'dan l-istadju jider illi qed jaħdmu kif suppost. Mina ma jxeklu l-effettività tal-IBA, u hemmhekk intem il-kotazzjoni. Inti lest li taċċetta l-applikazzjoni aktar mifruxa, kontinuazzjoni ta' sistema li femti. Toħloq frammentazzjoni, toħloq distak fis-suq uniku u ta' dritt ta' vito li xi stati membri. Grazzi. Nitlob skuża l-ewwel net għal dak li għamiltijena lill-lingwa ta' Molière. L-kelima, il-persuni kollha li nitkellmu bil-Franċiż, nitlob skuża, jiddispjaċini ta' dak li għamilt ta' dak il-massakru. Issa dwar il-mistoqsija tiegħek, il-ġis tagħha, l-arranġamenti partikolari illi saru li ġew aċċettati bħala parti mill sistema tal-BA u l-Unjoni Bankarja ġraw għaluli f'ċirkostanzi speċifiċi dawk iż-żmien. Dawk isabu fis seħħ sa fejn fien mill mistoqsijiet li għamilt, mill-inkjesti li għamilt, jider li qed jaħdmu. It-tweġiba għal-mistoqsija tiegħek hija waħda qasira. Jekk jiena naħsib li dan jistax jiġi estis għal setturi oħra jekk hux mudell għalija xi ħaġa li ġiet żviluppata għad ċirkostanzi partikolari speċifiċi sabiex tiġi trattata l-Unjoni Bankarja u r-rabta bej minu ġewwa u minu barra fisem il-gwe Matt Carthy. Kummissarju nominat f'Ġunju 2012 il-Kunsil tal-Unjoni Ewropea qabel sabiex ineħħi rabta bejn il-Bank Sovran u d-dejn. Dan kien ħajżgura ir-rimbors ta' xi flejjes tal-Irlandiżi ta' biex tiġi salvata sistema irlandiża bankarja. Flejes tagħhom kienu ħajintraddu lura. Irlanda dan qas minn wieħed fil-mija tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u ħalset daqs aktar minn 40% tal-ispiża tal-kriżi bankarja. Din mhix ħatkun responsabilità diretta tiegħek, imma inti ħatkun membru tal-kulleġġ tal-kummissarju u ħajkollok portafoll ekonomiku importanti bekk. Xtaqt nistaqsik, bħala prinċipju ħadd tappoġġa applikazzjoni minn gvern irlandiż u xi gvernijiet oħra b'esperjenzi simili għal rikapitalizzazzjoni blura tal-banek ħalli konna ekono rkupru ekonomiku reali fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Grazzi, grazzi għal mistoqsija tiegħek qed nirrealizza li hija kwistjoni importanti u sensittiva għall-Irlandiżi u l-awċ li għaddew minnu dak iż-żmien. Naf li hija kwistjoni li ġiet diskussa, diskussa b'mod qalil fost il-membri ta' zona euro kollha kemm huma. Qalu li li legalment huwa possibbli fiħdan il-qafas tal-mekanizmu ta' stabilità Ewropea għal rekapitalizzazzjoni retrospettiva tal-banek Jiddispjaċini ngħidlek li ma nistax nwedek u ma nistax natik l-inkoraġiment li tixtieq inti għaliex kull deċiżjoni tittiġi ġestita skont il-każ. U naturalment huma l-istati membri ta' żona euro li jieħdu din huma fidej l-istati membri ta' żona euro li jieħdu din id-deċiżjoni b'mod unanimu. Il-kollega tiegħi Sur Moscovici ħajkollu dan il-kompitu u naturalment jekk kwistjoni bħal din tfetx xi punt jew ieħor jiena ħankun parti mill-kulleġġ u mill-grupp illi jista' jikkonsidra din id-deċiżjoni fid-dawl taċ-ċirkostanzi u fil-femmit u wara li jiġu l-femmit meqjusa l-femmit tal-istati membri tittieħed deċiżjoni dejjem skont il-każ partikolari. Issa Sven Giegold fisem il ħodur Lord Hill, merħba. Sa minn mindu kien hemm in-negozjati ta' trattat ta' Maastricht ir-rabtiet bejn l renju Unit u l-Unjoni Ewropea Birdu, nixtieq nistaqsik dwar l-impenn Ewropew tiegħek. Inti x'għamilt bħala personalità pubblika sabiex tiżgura li r-relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea jissaħħu. Kif irnexxielek issaħħaħ relazzjonijiet. Hawn aktar minn 700 organizzazzjonijiet fis-settur finanzjarju għaw ħafna gruppi ta' pressjoni, ħafna lobbyist involuti u fis-siti inti ġejt mill-uħ. Kellek kumpanija sejħa killer. Nixtieq nistaqsi liċ ċittadini aħna qegħdin nimpjegaw lil xi ħadd illi huwa bħal bħal lupu fost in Inti ħdimt direttament ma' ċittadini. U għalek dak li huwa impen tiegħi fir-Renju Unit meta kien parti mill-Unjoni Ewropea dak kien ir-rwol tiegħi li jiena naqdi dmiri. 25 sen ilu mort lura matul it-trattati ta' Maastricht jiena kont numru 10 Downing Street, jiena kont naħdem għal Kenneth Clark, involviment fil-kwistjoni ta' Ewropej u kont nifhem l-importanza tagħhom u sensitività politika tagħhom għar Unit din hija xi ħaġa li għext magħha, est biha l-25 sena. Għandi fema ċara u sempliċi kif nittama li diġa' semmejt. Huwa fl-interess tar-Renju Unit li tkun fl-Unjoni Ewropea, fl-interess tal-Unjoni Ewropea li tkun fir-Renju Unit. Li tkun li r-Renju Unit tkun parti minnha, skużawni, dwar it-tieni mistoqsija. Tiegħek jiena Iva dwar in-negozju tiegħi diġà tkellimt, jiena ili li tlaqt erba' snin u nofs ilu tlet darbiet iż-żmien li l-Kummissjoni tqis li huwa xira li jkun hemm embargo fuq il-kommissarji meta huma kollhom pożizzjoni ta' influenza. Ja, din l-embargo hija tajba li teżisti fi dan il-Kummissjoni għaliex nifhem l-ansjetà li jista' jkollhom iċ-ċittadini, il-persuni ta' persuni li jiġu hawnhekk u jaqdu ċertu rwoli biex jiggwadanjaw minnhom huma imbagħad wara. Din mhix ir-raġuni għaliex jiena ġejt hawnhekk biex naqdi dan ir-rwol. Jiena ma nafx xaj x'futur ħajkolli x'inhu d-destin tiegħi jiena ma nirrapprezentax il-belt ta' Londra jiena ġejjat hawnhekk biex nirrappreżenta l-interessi tal-Unjoni Ewropea nieħu deċiżjonijiet li jgħinu l-settur finanzjarju u jwaslu għad kabbi fl-Unjoni Ewropea u ħansegwi l-loġika tal-argumenti, l-loġika tar-regolamenti biex dan jiġi applikat kullimkien mod transkonfinali. Issa Stefan Wolf fisem li FDD. Lodwa tajba Lord Hill. Etniħu gost nisma' vuċi Ingliża hawnhekk f'dan il-post f'kariga daqshekk importanti xi ħaġa tas-sewrari. Etniħu gost, qed gost nisma' dan la' Inti ħadġurament meta ġejt maħtur fil-House of Lords u għat illi inti ħatkun lejali lejn ir-reġina lejn il-majesta taħħa reġina u jekk inti tiġi maħtur f'din il-kariga tagħmel l-istess tal-Unjoni Ewropea, ġifieri titwetta l-interessi, responsabiltajiet tal-Unjoni Ewropea, ma tieħux istruzzjonijiet minn xi gvern, istituzzjoni, entità, uffiċċju jew korp. Dan huwa konflitt mal-ġuramenti li jintiħat. Mattew 6 vers 24 miktub illi bniedem ma jistax ikollu żewġ kaptani u issa min lil min minnhom ħataqdi l-Reġina jew l-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar kompitu tiegħi jiena kelli l-opportunità li niltaqa' mal-mesta tagħha Reġina. Dan kien wieħed mill-akbar privileġġi fajti. Jiena ma nemmenx illi mesta tagħha tikkonsidra illi hemm konflitt bejn ġurament li jiena ħadd u il-ġurament li jena nittamar il-kolli l-opportunità li nieħu jekk niġi konfermat bħala kommissarju fil-fema tiegħi ma jidirlix li hemm konflitt bejn dawn iż-żewġ ġuramenti. Thank you. Now for the nona script, Gerolf Annemans. Issa Gerolf Annemans fisem il-membri mhux affiljati. Jien għandi mistoqsija politika, Lord Hill. Għalix inti ma sirx il-kummissarju tas sajt Għalix apparti l-fat li l-belt ta' Londra tinsab fir-Renju Unit? Għalix Juncker għazel għal kompitu ta' kummissarju għall-istabilita finanzjarja u għazel kandidat ta' Renju Unit? Jena Nixtieq nistaqsik is-sitwazzjoni ekonomika ta' żona euro u l-impass dejjemi li jinsabu fih l-ekonomiji tal-membri biex ma nsemmux li inti membru tal-konservativi Sur Dombrovski sandu raġu meta jgħid li naqdu affarijiet li mandom xi naqdu hija xi ħaġa żbaljata. Hemm paradoss għalik bej il-suq finanzjarju uniku u naħal oħra li intom tixtiequ tibqgħu barra mill-Unjoni, mill-Unjoni finanzjarja b'mod partikolari il-munita maquda. L-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek. War għaliex jiena ġejt nominat għal dan il-portafoll. Deċiżjoni li ħada Sur Juncker. Jiena bitburija u Eġibt għal fiduċa li huwa wera fija u iva tħalta li jom dawn ir-responsabiltajiet kbar u ħan prova naqdihom kemm nista fl-interess tal-Unjoni Ewropea meta aċċettajt il nomina mill-Prim Ministru tar-Renju Unit jiena naturalment ma kontx nafx tip ta' portafol kelli, ħajkolli, iva, seta kelli is-sajt, imma kelli l-istabilità finanzjarja, s-servizzi finanzjarji u l-Unjoni taswiq tal-kapital. Dak kien il-portafolli huwa fdali. Jiena smajt verżjoni differenti dwar il-mistoqsija l-oħra tiegħek, dwar it-tensjonijiet u kif wieħed jista' jsib tarfhom, Nemmen illi huwa fl-interess ta' 28 membru tal-Unjoni Ewropea sabiex li l-euro jirnexxi jitkattar. Waqf fl-interess ta' 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea li l-Unjoni Bankarja tirnexxi taħdem ħarir. Hija miftuħa għal kull membru mit 28 stat membru anke jekk mhumiex membri tal-euro kulħadd jista' japplika biex jisjef l-Unjoni Bankarja. Jien naturalment naraf għalix inni nitħaddet mal-persuni dwar dawn il-kustjonijiet, f'dawn l-aħħar hemm tensjonijiet dwar ċerti kustjonijiet, ovvja li jkun hemm tensjonijiet. Iżda il-kompitu li għanna il-kol kemm aħna jek permetu li ngħid. Huwa li naħdmu biex insibu bilanċ bejn dawn it-tensjonijiet. U niżguraw li pereżempju fl-Unjoni Bankarja dawk li mhumiex fiż-żona euro iħossuhom komdi dwar l-implementazzjoni ta' rulebook uniku bħal dawk illi diġa jinsabu fit żona euro. Grazzi l-Onorevoli Gunnar Hockmark. Grazzi kummissarju nominat. Renju Unit huwa part importanti minn Unjoni b'saħħitha madwar id-dinja. Nittama li kollok ruol importanti inti. Għandi żewġ mistoqsijiet, l-ewwel nett xidillek mill-koordinazzjoni il-firda ta' responsabiltajiet, il-qasma ta' responsabiltajiet bejn inti, il komissarju nominat, sur Moskovisi u il-viċi president Kajtanen. Inti kif ħat iċċara minnu responsabli għal xiex u kif ħa taċċerta li ħajkollok effiċenza u effetti ta' sinerġija fil-ħidma ħajkolkom dawn l-effetti fil-ħidma ta' koordinazzjoni ta'kom. It-tini net, kullħat jitkellem dwar l-Unjoni ta' Suq Kapitali imma ftit jistaw jagħtu tifsira tagħha. Inti kif ħat għamel dan? Iġifiri, is-swieq finanzjarji Ewropej huma frammentati u bekk aħna mhux qed ikonna bizzejiet prestazzjoni dwar il-kapacitajiet totali tagħna mhux biss iswieq finanzjarji, imma l-ekonomija kollha kemm hi kif ħadd l-investimenti, l-finanzjar tan-negozji Ewropej kif ukoll tkabbir. L-ewwel nett dwar il-punt importanti tal-koordinazzjoni. Fil-fema tiegħi L-ewwel nett, l-idea li jkun hemm clusters gruppi ta' kummissarji li jaħdmu flimkien li jkun hemm koordinazzjoni tagħhom u jiġu mħeġġa minn Fiċi president nemmelija idea tajba u tajjeb li nipruvaw nkisru dan l-approċ ta' silos u huwa importanti li l-persuni jiġbdu l-istess ħabel jikkoperaw hemm kwistjonijiet li jiddependu minn xulxin regolamenti, unjoni monetarja, kif inwaslu għad kabbira, l impiegi jina jidilli li għamil ħafna sens iva. Ek nipruvaw insibu modi ta' kif il-persuni kollom l-istess mira u jaħdmu fl-imkien ħalli jelħu din il-mira. Jina favorija, biħġari, issa kif ħataħdem fil-prattika naf li Jean-Claude Juncker bat itra lil Martin Schulz u tkellem dwar ir-responsabiltajiet differenti li ħajkollhom il-Kummissarju, il-Viċi kummissari, jiena nemmen illi ħafna ħajiddependi fuq ir rabtit personali li jeżistu fost il-persuni. Ekkej li sens komun jiena determinat li fil-prattika dan jaħdem sur Moskovisi, sur Katajnen, sur Dombrovskis u kollegi oħra. Jiena favur dan l-approċ Hemm kwistjoni ewlenija dik tal-accountability li rridu nagħdu nagħtu rendikont. Dan irid ikun ċar min ħajati rendikont ta' emilu li l-kumitat ekon min ħajġi jispjega l-affarijiet. Irridu naraw min għandu dan il-kompitu ma' din hija parti importanti mill-impjeg tiegħi, mill-kompitu tiegħi. Thank you, Jakob von Weizsäcker, SND. L-onorevoli, Weizsäcker fisem l-SND. Mux ħan istaqsik għalix inti kon diġa konsulent għabli ħafna l-settur pubbliku u privat fl-immoddi. Mux ħan l-ekxin u laqwa parir tijak l Jean-Claude Juncker dwar l-allokazzjoni ta' portafolli differenti l-komissarju nominati. Ma miflok għan istaqsik mistoqsija dwar l-Unjoni Bankarja u r-rabta tagħha ma' pajjiżi ma jinsabux fiha. Il-kriżi kienet ċida tal-fatt li l-kooperazzjoni regolatorja hija arranġiment illi jaħdem bħal baħri fil-bnazzi. Fl-Istati Uniti dan wassal għal rekwiziti ekstraterritorjali stretti fuq banek illi operaw f'ġurisdizzjonijiet multipli. Nistgħu nservu fuq l-appoġġ tiegħek? ħalli ma jkunx hemm rekwiżiti simili jew inkella l-idea tiegħek illi tbiddel l-affarijiet hemmhekk biex tiżvija lil dak li jkun mill-esponiment tal-kontribwenti għall-istituzzjonijiet finanzjari. Fuq l-ewwel punt tiegħek jiena żgur mhux nagħti pariri li Jean-Claude Juncker jaf x'għandu jagħmel fuq il-mistoqsija aktar ta' sustanza fuq l-Unjoni Bankarja u d-dettalji li semmejt inti. Naħseb illi l-ewwel qabel kollox dejjem ta' min wieħed iffakkar għaliex naf illi n-nies huma sensittivi għal tensjonijiet potenzjali li jeżistu min eh, eh, ħadni fuq dem id-dar salix jiena ma ġejċ mill ma niġiġ minn pajjiż illi huwa parti mill-żona eh, tal-euro, eccetera. Jiena żgur imma li se naħdem fl-interess ġenerali Ewropew hemm dan il-single rule book 28 stat iridu jimxu fuqu u dan irridu nżammuh f'moħħna. dwar il-mistoqsija li għamilt fuq l territorialita, Iva naħseb illi huwa veru li kultant l-Istati Uniti jipprova jirregola l-banek tiegħu madwar id-dinja u naħseb illi aħna għanna nirrekonoxxu ir-regolamenti ta' xulxin bħala ekwivalenti. Din hija l-opinjoni li qiegħda toħroġ mill-G20 u jiena nixtieq li naħdem mal-oħrajn u mal-Parlament Ewropew biex nilħu dan il-an, naħdmu fuq dan il-prinċipju u eh, intaffu xiftit jew neliminaw xiftit mill-problemi illi qed tipprevedi inti. Issa, mistoqsija minna il vice President tagħna Sur Marcos Feber. Grazzi. Jiena mhux se nitkellem bil-lingwa ta' Shakespeare u laqas bdik ta' Molier. Jena se nitkellem bil-lingwa ta' Wolfgang von Goethe. U nista nitkellem ukoll bil-lingwa ta' Hessel ukoll jekk jogħġbok inti. Issa, fuq it-trasparenza, inti għat illi il-kuntatti kollha li inti se jkollok barra minn dan il-parlament se jiġu publikati u jiena nistaqsi. Dwar lekk imsejħa impronta leġislattiva l-Oxfam u City of London. Meta jkollok zjarat emmek, inti se publikom dawk mbagħad fuq l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital din hija estensjoni tal-Unjoni Bankarja fiż zona Euro u hija estensjoni tas-suq uniku. U nixtieq nistaqsik ukoll fuq l-investimenti fit-tul u l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea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 xkien qed hu jiena beħsibni nagħmel l-istess. Jiena naf ukoll li hemm suġġerimenti u proposti li Jean-Claude Juncker jaqbel magħhom ħafna li għandu jkun hemm reġistru tal-lobbies li jkun obbligatorju din naħseb li għadeja tajba u naqbel magħha. Il-prinċipju li se nsegwi jiena f'dak li huma l-laqgħat tiegħi huma huwa li nitkellem ma' persuni li għandhom interess leġittimu illi jikkontribwixxu lejn it-tfassil tal-politika. Nies minn oqsma differenti, anki iċ-ċittadini, il-servizzi tiegħi, uh, eh, Finance Watch, huma u mezzi ta' kif wieħed jista' jżgura li ċittadini ikkollhom possibilità del xaħat jitkellem għannom taħħom fuq dawn is-suġġetti daqshekk tekniċi ma din waqasam li rridu u d-dimajnejna. Il-Sur Juncker kien ċar ħafna fil-itra li bat lili illi l-Unjoni ta' Swiq ta' Kapital huwa proġett għal 28 stat membru u għalhekk il-xol tiegħi f'dan ir-rigward huwa li jiena niżgura li jkun għal 28 stat membru u li 28 iridu jissieħbu fih. Jiena nkun fallejt jekk dan jispiċċa proġett li ma jinkludix 28 stat membru. Issa dwar kif wieħed jista' jattira investiment fit-tul naf li jen proposta palissa biex inħedġu il- fondi Ewropej ta' investiment fit-tul u din jidir li hija eh, inizjattiva li se tifforma parti mill-Unjoni ta' tal-Kapitalu jinsbiħsib li naħdem fuqha bħala priorità. Grazzi ħafna aħna eh, ħadna nota ta' dak li inti dwar il-reġistru ta' trasparenza. Signora Beres, sur eh, kommissarju nominat, dan il-parlament eh, għalix kien liba propju għal kriżi finanzjarja għaliex aħna nisu li huwa eh, għodda essenzjali sabiex ikun hemm regolament tal-swieq finanzjarji taħt eh, l-autorità tal eh, arlin McCarthy aħna ġilidna kontra il-bonuses li nataw l-bankiera bl-istess mod taħna mpenjajna ruħna bisħif fit tfassil ta' direttiva fuq il-prevenzjoni tal-użu ta' sistemi finanzjarji għal ħassil tal-kapital u tal-flus u finanzjament tal terrorizmu għal raġunijiet ta' konflitt ta' interessi, l-unità li hija eh, responsabbli ta' dawn iż-żewġ testi ġifieri corporate governance u responsibility social mhux se jkunu fil-portafol tagħkom tiegħek. Il-fatt li inti mhux se jkollok kompetenzi f'dan ir-rigward ma jiskwalifikax biex tagħmel toħloq iktar eh, stabilità finanzjarja u toħloq u taħdem fuq din l-Unjoni tal-Swieq tal-Kapital. L-ewenet fuq il-punt speċifiku lej jena ma naħsibx li ek ifisser imma id-deċizjoni li ħa Sur kienet propju sabiex inkunu nistaw niġbru dawn l-affarijiet taħt kappa waħda, il-kappa tal-governanza tal-kumpaniji. Mbad fuq is-sustanza dawn huma kwistjonijiet illi se jiġu diskussi mal kolleċ sħiħ u jiena se nkun parti minnu u għalhekk minn dik il-perspettiva jiena se nibqa' involut imma kif inti bir-raġun vira Jurova issa edha fil-rwol ta' tmexxija ta' dawk l-affarijiet u pożizzjonijiet ċara, il-leġiżlazzjonijiet għaddiet ġiet approvata u l-opinjoni tagħha li kikun iħujien hija li l-leġiżlazzjoni li tkun ġiet adottata trid tiġi rispettata dak li naħseb jiena fuq is-sustanza tal-kwistjoni, ma nafx kemm hija rilevanti, hija li jiena nemmen li l-inċentivi irridu jkunu imqabla mal-prestazzjoni motija. Naħseb illi waħda mill-problemi li aħna kellna kienet propju din illi ma kienx hemm ma kienx għad baqa dan l-allinjament, in-nies ma kienux qegħdin jaħdmu fl-interessi fit-tul tal-organizzazzjoni u l-kumpaniji li kienu qed jaħdmu maħqalihom u laqqas fl-interessi fit-tul tal-azzjonisti. U meta jiġri jinħolqu il-problemi. Għalhekk is aħna et niprofaw nindirizzawum tal-problemi, problemi ta' klobak, ta' taħlitiet, ta' flus kontanti u karti li n-nies għandhom ikollhom inċentiv fit-tul biex jagħmlu dak li suppost jagħmlu. U din hija ħaġa xirqa issa dwar x'se jiġri x'inhu l-pass li jmiss imbeda proċess naf li l predeċessur tiegħi eh, ħadem flimkien mal- Eh, l-autoritajiet bankari u eh, naħseb illi vera Jurova u l-kollegi tagħha fosthom jiena se naħdmu iktar fuq dan u nikkonsidrah dan il-punt aktar il-qudiem. Grazzi ħafna għannom tal-Komitat Imko Atmar Karas. Lord Hill, welcome. Lord Hill, merħba. L-ewwel jekk tippermettili jiena nixtieq najt kentejn dwar litra li kitiblek is-sur Junke. talbek illi tara li kunem ġustizja soċjali f'dan il-qasam. U jiena nistaqsi kien x'tifhem b'dan il-klim? Kif trid illi kunem din il-ġustizja soċjali? Kif biħsibek telimina dawn l-inċentivi folots? Mbagħad dwar l-integrazzjoni tassu wahdini. X'taħseb għanna bżon ta' integrazzjoni tas swieq finanzjarji u koll? Taħseb li għanna bżon regolamentazzjoni iktar b'saħħitha ta' swieq finanzjarji ektar tajt inti? Umbat, dwar is-suq wahdini u li qed nippruvaw nattiraw investiment tajjeb meta djajdlek inti li titfittex ejjun alternativi ta' finanzjament, xtifem biħdan il-klim? Ħanibda mill-aħħar punt illi semmejt inti dwar kif wieħed jista jattira investimenti fis-swieq. Naħseb illi hemm bosta metodi kif wieħed jista' jasal għal dak Jina naħseb li fuq l-Unjoni ta' Swiq tal-Kapital l-ewwel għandna nibdew banaliżi dettaljata ta' l-ostakolu li jeżisti bħalissa, ostakoli għal flussi ta' kapital effettivi madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Umbagħad wara li ssir dik l-analiżi nippruvaw insibu is-soluzzjonijiet għal dawn il-problemi, ġifir nibdew mill-qiegħ għal wiċċ għaliex aħna nafu li f'ċerti stati membri se jkunem min jgħid li memx xi problemi kbar għal flussi ta' kapital lejn kumpaniji żaru medji ma' pajjiżi oħra iva hemm problema. Għalhekk il-mistoqsija b'mod ġenerali li tapplika l-Unjoni Ewropea kollha hija kif nistaw inqablu l-investiment potenzjali li bħalissa huwa staġnat għal negozji illi tant għandhom bżonnu biex ikunu jistaw jikbru. Unbat kif aħna nistaw namlu dan? hemm il-Fond Ewropew għall-Investiment illi huwa żvilupp il-passi mis tal-Usit huwa modell interessanti fejn il- jinterfaw il-flus fi proġetti ta' infrastruttura fejn forsi il-kumpaniji zaru medji saw jaħdmu fil-qasam ta' xjenza per eżempju approċ li wasal iktar informazzjoni għalix waħda mill problemi tal-swiq frammentati għalli l-investituri potenzjali ma jafux bizzejiet eh, dwar kumpaniji zaru medji li jistaw jinvestu fihom għalek hemm bżonn li kunem eh, informazzjoni li tasal kullimkien fis-swieq. Mbagħad dwar dak li għatinti inti il-dimensjoni soċjali u l-inċentivi, dak kollu li jiena nagħmel nixtieq illi naħsbu dwar il-benefiċċji li nistgħu nwasslu liċ-ċittadini Ewropej u nippruvaw niżguraw illi ma jkollniex inċentivi folot illi waslu għall-imġiba ħażina. Grazzi għal icr għanna spieta fotiga. Grazzi, komissarju nominat għal-kem inti diġa parzialment weġġibt il-mistoqsija tijaj, jina nishtiqek illi tirrepeti ftit mill-affarijiet li diġa għat. Għalek, mistoqsija tijaj sempliċi. Kif biħsibek tirkonċilja l-interessi ta' zona euro u l-istati membri li mumiex fit zona euro? Kif sejr nexxilek tirrappreżenta iż-żewġ gruppi bl-istess mod? Jiena naħseb illi l-sfida li għandi jiena demi hija riflessjoni ta' l-sfida illi kellu Michel Barnier. U kien sinċir ħafna dwarra li kull min jagħmel dan it-tip ta' xogħol minħabba li fil-fażi li qegħdin fl-iżvilupp tal-Unjoni eh, minħabba li għaw il-pajjiżi fil-żona euro dak li mhumiex naf li meta inħatar Michel Barnier kienem eh, xuħut eh, mill-dawk il-pajizi illi ma mumiex parti mid-zona euro illi mux bil raġun il suspettaw illi ma kienx se jkun kapaċi jirkonċilja dawn l-interessi imma naħseb illi eh, tom risposta minn mod kif huwa ħadem. Għalek ix-xogħol li rrid nagħmel jiena huwa identiku għal dak li għamel kummissarju ta' qabli imma bil-maqlub kif ħadem is-Sur Barnier fl-interess tal-interessi eh, eh, Ewropej, jekk beħsibni nagħmel jiena, jiena nipprova noħloq nrawa miktar fiduċja imma dana permezz eh, se jsir permezz tal-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital. Din l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital titkun Unjoni għal 28 pajjiż u dan huwa mezz kif aħna nistgħu nuru li kapaċi noħolqu suq uniku li jkun fl-interess tal-Ewropa kollha fejn 28 stat membru jistgħu jipparteċipaw b'entużjażmu Għalek naħseb li huwa importanti ħafna biex xogħol li aħna namlu fuq dan fuq din l-Unjoni li nżommu dan lan f'moħħna. U jiena se nagħmel dak kollu li nista biex niżgura li jirnexxi li nirrikonċilja dawn l-interessi taż-żewġ naħat u naqadhom flimkien. Is-Sinjura Kura van Juwenhuizen għall-Alden. Grazzi, President, Kummissarju nominat. Nixtieq imur lura suġġett ta' l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital. Inti eh, tkellimt ftit dwarra imma għadu mhux ċar eżattament x'int beħsibek tagħmel b'mod konkret li ma regolamenti se tifoka fuqhom x'hemm bżonn li jinbidel inti diġà semmejt l-investimenti fit-tul. Imma xi pjanijiet konkreti għandek u meta se jsiru realtà dan beħsibek tintroduċi regolamenti ġodda u jina nixtieq nisma ftit iktar fuq dan is-suġġett għaliex eh, bħalissa eh, eh, kolħat qed jitkellem dwar l-Unjoni tas-swieq tal-kapital isu slogan tagħna dan, però fil-konkret beħsibek tagħmel inti. Iva, kif kont qed ngħid, naħseb illi l-ewwel pass illi forsi jinstema ħmerija ma jina bnedem pragmatiku huwa li l-ewwel qabel kollox iridu naraw x'ostakoli hemm x'qed jostakola il-fluss ħieles ta' kapital ma rridx illi nibda b'xi eh, viżjoni elaborata u kbira li ħankunu ċari jina ġejt innominat 15 ilu u naħseb illi l-kol kemmintom taħsbuni illi qed nitlef jekk wara 15 niġi najdilkom ara da kollu li se nagħmlu minnaw fil-ħames snin li ġejjin. Dan mhux possibbli għalhekk jiena naf illi rrid nimxi pass pass u l-ewwel pass huwa l-analiżi palma tinti hemm diġà oqsma fejn diġà nafu illi forsi se jkun hemm bżonn ta' bidliet regolamentari, imma forsi se jkun hemm bżonn ta' bidliet fir-regoli jew biex nelbu ostakoli jew niffaċilitaw affarijiet oħrajn. U per eżempju kif nistaw inħedġu investiment fil-titolizzazzjoni ta' kwalità olja. Din hija xi ħaġa li se jkollna bżonn nagħmluha u nittama li se nexxinna nagħmluha b'tali mod illi twassal għal aktar investiment mingħajr eh, s-sogri li ħadd ma jrid hawnhekk, ħadd ma jrid jarana nerġgħu nieħdu riski ta' dak it-tip. Għalhekk ikolli nitolbok tieħu ftit paċenzja għaliex mannix naġlu, għalix jekk naġlu nizbaljaw. Imma dwar kif se naħdmu biex eh, nizviluppaw eh, din l-unjoni ta' swiq tal-kapital kif se nelbu l-ostakoli, dawn huma affarijiet li rrid niddiskuti magħkom, irrid ikolli konsultazzjonijiet mod partikolari hawnhekk ma'kom biex nitkellmu fuq dawn l-idejat u naraw kif nistgħu niżviluppawhom. Is-Sur Ludwigsen għall-SND. Grazzi ħafna, President, u eh, merħba kummissarju nominat li zvjatis eh, mux liktar lingwa faċli li tifimma. Issa, fil-rebbija ġiet il-adottata eh, liġi dwar id-dritt li wieħed ikollu kont bażiku fil-bank, kull ċittadin għandu dan id-dritt u ħadd m'għandu jiġi mċaħat minn dan id-dritt. Issa f'dan il-proċess il-gvern eh, tal-Renju Unit ipprotesta bil-qawwa ma rridx li jidħol u jisieħeb fil-leġislazzjoni kollha u laqas ma rrid jagħti drittijiet sħaħ lil konsumaturi kollha din il-liġi ġiet adottata u se tiġi implementata fl-istati membri. Issa jiena rrid nistaqsik Jekk eh, xi wieħed mill-gvernijiet tal-istati membri jipprova ma jimplementax din id-direttiva bisħieħ, x'beħsibek tagħmel inti? Beħsibek tħallih jagħmel li jrid jew se tieħu azzjoni deċiżiva u tiggarantixxi li l-gvernijiet kollha jagħmlu dak li suppost qegħdin jagħmlu. Inti les li tiggarantixxi li id-dritt li wieħed ikollu kont fil-bank huwa dritt illi ċittadini Ewropej kollhom kollha. it-tweġiba fil-qosor eh, għal-mistoqsija tijak hija Iva u nista' għafemmek hemmhekk jekk tridu għaliex eh, Ovvjament dan huwa id-dmir li jiena jkolli il-liġi hija liġi u la darba tkun għaddit liġi tiġi rispettata. L-approċ ġenerali tiegħi lejn it-tfassil tal-liġijiet u regolamenti huwa illi wieħed għandu jipprova jieħu approċ proporzjonat għad fassil tal-liġijiet u tal-regolamenti imma meta liġi taddi trid tiġi implementata. Kiku nista namel dak li rrit, jiena kiku nipreferi li kunem inqas liġijiet imma jkunu liġijiet li sarfu f'xi ħaġa li jkun fihom sugu u liġu rispettati Zgur, kull qassam ta' responsabilta li se taħt il-kompetenza tijaj liġi hija liġi u trid tiġi rispettata. Umbat, dwar dak li għattinti fuq aċċess, eccetera, waħda mill-affarijiet li tassew nixtieq nagħmilha u nixtieq li inti u membri oħra tal-komitat jenuni, rridu naraw kif fil-ħames snin li ġejjin nistgħu niżviluppaw mezzi ġodda biex natu benefiċi tangibli li ċittadini Ewropej mill-industrija ta' servizzi finanzjari. Naħseb waħda mill-ikbar sfidi li għanna dimna huwa illi eh, l-Unjoni Ewropea namluwa konkreta fajnejn iċ-ċittadini, għaliex hawn ħafna ċittadini illi għajdu ma jarawx qed ittihom l-Unjoni Ewropea, jħossu minn beda minna, imma jekk aħna nistgħu ngħidulhom araw affarijiet konkreti li saru possibli minħabba l-Unjoni Ewropea, per eżempju, charges ta' roaming, jew xi titjira, jew f'dan il-każ aċċess għal servizzi bankarji. Naħseb illi eh, tkun ħaġa tajba ħafna jekk irnexxinna naħdmu flimkien biex nżommu f'moħħna il-konsumaturi u naraw x'benefiċċji nistgħu inwaslulu permezz ta' prodotti aħjar. Thank you. Now Sir. Grazzi. Sir papitikajna issa għal Pepe. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt inħares il-qoddim fir rigward ta' swieq kapitali. Naħseb hawnhekk irridu nkunu aktar kompetittivi fil-fatt. U jiena favur approċċ aktar integrat għal setturi differenti tal-politika ta' tkabbir. U dan iwassani għal mistoqsija li Għalkemm għanna sfida ta' efficienza ta' risorsi u meta wkoll inqisu l-sfidi ambjentali li nsibu fil-lim ta' politika tagħna, kif tara illi dana kollu jirrefletti fuq it-tejjijiet brabta ma' regolament finanzjarju? Ma nxiex nistenna dettal minna naħa tiegħek, per inti taf illi hemm ħafna idejat brabta ma' risorsi ċertament kunem riskju anki fuq il-klassifikazzjoni tal-kreditu u bħalissa għaddeja ħafna diskussjoni u għallura xtaqt nisma u kol il-femit tijak dwar kif inti tixtiq tara li diskussjoni timxi il-qoddim. Mela, naħseb illi ċertament dak li jistajnat bħalissa jew dak li jien ngħid bħalissa eh, ikun e provizjonarju fil-fema tiegħi, però għal dak li għandu xaqsam il-fond ta' investiment għal żmien twil u kif dan jista' jintuża biex ikonna finanzjament għal proġetti ta' infrastrutturi jew biex ikonna ċerti attività fih dan il-negozji żaru medji. Għanna naraw ukoll l-approċċ aktar wiesa mbagħad li għandna nieħdu brabta mal-bidla fil-klima xi ħaġa li aħna ħerqana li nagħmlu madwar l-Unjoni Ewropea. Dan ukoll jista' jkun qasam ieħor fejn wieħed jista' wkoll jagħti inċentivi jew jara li jipprovdi inċentivi anki biex ninċentivizzaw ċertu tipi ta' mġiba. Bekk naħseb li hemm mezzi kif jew permezz ta' inċentiva inċentivi ta' disponibilità ta' flus jew forsi nbidlu il-rekwiziti kapitali, naraw illi nkunu qegħdin nidderiġu l-investiment f'ċerti joqsma u għalkemm naħseb il-priorità tiegħi eh, tkun fuq eh, naraw illi l-infrastruttura tkun b'saħħitha biex bekk il- finanzjament ikun jista jimxi fejn għandu bżonn imur, eh, jiena sepp imbagħad il-kulleġġ irid jara anki x'prijoritajiet oħra anki soċjali wieħed jista' jagħti lil kull attività u naħseb din u kolija parti minn mistoqsija li tista' toħroġ brabta ma' 300 biljun euro pala font illi ċi referi għalih ħessur junkar l allura parti minn xogħol se jkun illi naraw li konna investiment mis-settur privat anke għal dan il-an. Jiena naħseb li hemmhekk għandna forum fejn dawn il-kwistjoni tant importanti jistgħu jiġu eh, diskussi, però jiena ċertament nieħu pjaċir nitkellem jak dwar dan anke iktar quddiem. Grazzi. Fabio De Masi Gue. Mela, jien se tkellem bil-lingwa ta' Reġina zda b'aċċent Ġermaniż. Surħil. Li ma' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet finanzjarji inti l tajt magħhom? Sa minn nomina tiegħek minn ħadd Sur Juncker? Mbagħad, inti semmejt il-Finance Watch, il-ħarsi finanzjarju. Kien hemm ukoll il punt ta' dan il-ħarsin tal-budget, inti se tkompli tenfasizza dan il-punt tal-Finance Watch, umbat jina rajt bil-reqqa it-weġibit tijak, nittama li kelli verżjoni bħal eh, ta' dak li smajna, għalix inti jett li jem konflitt bejn regolamentazzjoni u anki is-self għall-ekonomija vera, ma naqbilx. Jina naħseb li il-banek għandhom wis eh, attiv tossiku, pero għan bat għanna sussidi għal dawn il-banek enormi, dawna se jinfluenzaw deċizjoniet tijak u inti se tagħmel dwar din is-sitwazzjoni. Kif tara illi tirregola l-użu il ħanżin ta' risorsi minħabba da' tip ta' kummerċjalizzazzjoni? Mela, xtaqt infakrek illi milu xwis il- reġini tal-Ingilterra kellhom ukoll huma aċċent Ġermaniż fil-passat mela. Mela, il-persuni li tajt magħhom mill-istituzzjonijiet finanzjarji sa minn nomina tiegħi dwar dan. Mal tqajt maħat din hija tweġiba tiegħi, però b'aċċenzjoni waħda kien hemm eċċezzjoni. Kont fuq ferrovija sejjer lura Londra, kont qed naqra ktieb għal kwiet, kont qed naqra Joseph Konrad biex eh, ninsa ftit ir-regolamentazzjoni finanzjarja u le ma kienx Heart of Darkness kien Lord Jim. Pero forse anke Heart of Darkness kien ikun tajjeb. U kont jgħat emmek għal-kwit u ċifu eh, i persuna eh, li tillobja fisem istituzzjoni finanzjarja. Eżempju ċardan tal-mod kif ċerti persuni ġibu l-ruħom. Naħseb dan huwa l-uniku eżempju li nista' naħseb fih fejn jiena eh, eh, eh, ma kellix mod ieħor, però jiena tajt istruzzjonijiet lill uffiċċji tiegħi illi. Fil-fatt dana qabel nomina illi dawk li nixtieq nara, dawk il-persuni nixtieq nitlaqa' magħhom ma' kummissarji, MEPs, komissarji attwali u dawk kollha involuti mal-Parlament, mal-istituzzjonijiet, bekk jiena mal-tqajt maħadd sa fejna fjena. Issa. Tini mistoqsija dwar il-Finance Watch. biex nkun onest, ma nafx id-dettalji ta' dan kollu kif jiġi finanzjat. Naf mill-mistoqsijiet li jena saqsejt li l-DG li dan għandu rwol ta' sew importanti u nifem illi għal kem forsi wieħed jista' jaħseb il-prinċipju illi li jkun finanzjament pubbliku ta' entità tal-konsumaturi hija xi ħaġa stramba, però nifhem illi minħabba l-natura teknika tas-suġġett ma tistax tistenna organizzazzjoni tal-konsumaturi illi jkunu jistgħu jikkompetu mal-kumplessitajiet tekniċi li dawn il- kumpaniji kbar għandhom. Bekk, jiena nħossi li da kollu għandu jitkompla, ma nafx id-dettalji tal-finanzjament dan il-każ, però għandu jkun hemm ukoll rimedju għal lobbying ta' dawn l-organizzazzjonijiet il-kbar. Skużawni, ehm, m'għandix iktar ħin għal kumplament. Eva Joli għal grupp tal-ħodur. Mr. Commissioner designate, I have two. Komissarju nominat, zoċ mistoqsijiet, l-ewel, shadow banking l-attivitajiet dan il-qasam minħabba kapaċitajiet kbar u komplessitajiet jistaw iwaslu għal krizi finanzjarja li jmiss. Iżda il-pajis li tafsewa inti huwa kontra dispożizzjonijiet dwar il-proposti leġislativi tal-Kommissjoni dwar il-regolament tal-fondi monetari. Xin il-pozizjoni tijak fil-rigward ta' ta' dawn il-fondi u l-konverzazzjoni għal dawn il-fondi monetarji ta' valur nettu. Xin il-pozizjoni tijak dwar il-buffer fuq tlet binarji ek kifem u pjanat mill-kommissjani fil-proposta leġislattiva taħħa. Il-pajis li inti taf sewa huwa kontra il-proposta tal-Kommissjoni dwar il-regolament u supervizjoni tal-benchmarks u indiċi anki għal dak li għandu x'jaqsam il-komoditajiet u skambji. Inti lest illi tiġġielet għal proposta tal-Kummissjoni IVA jole. U inti tista' tqis illi esma tiħuħsib il setat ta' supervizjoni għal benchmark sistemati importanti u l-indiċi IVA jole. First of all, generally on the... Mela, fuq il-qasam ta' xata shadow banking. Jiena naħseb illi allura hawnhekk irridu noqogħdu attenti għall-emerġenza ta' riski ġodda. Jiena naħseb illi aħna rridu noqogħdu attenti, però eh, it-terminoloġija shadow banking eh, timplika xi ħaġa sigrita u mhux tant mixtieqa u dan jfisser illi din hija terminoloġija wiesa li tinkludi numru differenti ta' aċċess għal finanzjament li nistaw u jew nixtiequ nappoġġjaw għaliex jekk ma jkonniex flus ta' investiment allura mhux se naslu għad kabbir jekk ma jkonniex itkabbir allura din tkun teddida l-istabilità. Bekk dawn l-oqsma kollha u naħseb hawnhekk naqbel miegħek ċertament huwa illi il-bilanċ irdu niksbu huwa bejn regolamentazzjoni effettiva U mux nersqu lejn is-sitwazzjoni tal-imot illi ma natux e, e, ċans għall l-investiment għall-ekonomiji veritana. Issa, għal mistoqsijiet l-oħra tijak. ċertament hemm proposti brabta mal fondi ta' s sviq monetari u naf u kol illi um, kwistjonijiet jaħarqu għabbazi ta' dawn u hemm u kol kwistjonijiet irrelevanti għas sviq differenti jiena lest illi nikkonċentra fuq situazzjoni u naraw fejn nistgħu naslu nifhem illi hemm każ għas-sina fis-sens illi hemm karitajiet u oħrajn illi jixtiequ eh, l-element eh, bażiku ta' finanzjament biex iħallsu anki s-salarji tagħhom, però fl-istess waqt nafu il-perikli ta' riski sistemiċi li nistgħu naslu għalihom. U allura għandna il-proposta ta' buffer ta' 3%. Bekk irridu nagħmlu aktar naħdmu aktar fuq dan is-suġġett, irridu nimxu l-qudiem u naraw kif insibu soluzzjoni. Iżda għan irtu tibu bilanċ bejn l-interessi ta' stabilità u investiment u minnaħa l-oħra u kol regolamentazzjoni effettiva. Grazzi Issa għanna il-Steven Wolf għal EFDD. Wara li konsidrajna l-aljanza tijak, eh, issa nishti indur lej seta tijak. ħafna fiħdan il-Partit Konservativ ħassew illi dini evidenza illi Cameron Beck jista jħares l-interessi tal-istituzzjonijiet tagħna eh, f'dan is-settur li jimpjega iktar minn 1.5 eh, Eh, miljoni jizdan mbagħad nafu li m'hemmx istruzzjonijiet illi nneħħu regolamentazzjoni żejda jew li nwaqfu il-taxxa ta' transazzjoni. Tant hija kwetata l-Unjoni Ewropea li kollok ukoll influenza żejda illi neħew il-limitu fuq il-bonuses mill-portfolio tiegħek u taw il ħattijħor inti tirrapporta l-mexxejja fil-kulleġġ tiegħek illi fil-kulleġġ illi inti se tkun parti minn tim, però inti f'kolunkwe mument eh, tista ma tasalx għad-deċiżjoni anki mill-laħat tas Sir Janker, allura dan jfisser li fl-aħħar mill-aħħar inti m'għandekx influenza m'għandekx saħħa biex tassew tħares is-City of London. Jiena naħseb illi l-fatti li aħna qegħdin bil-qeda hawnhekk il-kol kemm aħna b'tant eh, attendenza minn ħata likon juri illi l-Parlament u l-Kumitat iqisu b'ċerta serjetà is-setat u responsabiltajiet il-Kummissarji tassew għandhom u tassew iridu li dawn jagħtu rendu kont. Bekk naħseb illi nitu puntatlu l-idea illi il-Kummissarji Iva li najdu li l-kommissarju mandux rwol importanti u dal il-komitat għandux rwol importanti, ma nasibx huwa punt minn fejn għandan itilqu. U kol xtaqt insemmi illi mhuwiex kompitu tiegħi u dan huwa punt li qed nipprova nifoka fuq. Jiena aċċettajt in-nomina b'rida tajba biex niġi hawnhekk biex naħdem fl-interess ġenerali bħala Kummissarju Ewropew. Ma ġejġ hawnhekk sabiex nipromuovi l-interessi ta' gruppi partikolari. Il-ħidma tiegħi għandha tkun li naċċertaw li għandna sistema finanzjarja effettiva, regolata kif suppost, biex bekk kollox ikun infurzat kif suppost pala sistema finanzjarja u dan ikun fl-interess tas servizzi finanzjarji kullimkien. Bekk, jiena ma narax illi ikunem nuqqas taqbil bejn regolamentazzjoni kif suppost u anki industrija ta' servizzi finanzjarji ta' suċċess. Bekk naħseb illi neħtieġu industrija ta' servizzi finanzjarji ta' suċċess madwar l-Ewropa kollha kemmi għaliex mingħajr servizzi finanzjarji b'saħħithom ma naslux għall-investiment għad kabbir u għall-impjegi li neħtieġu. Bekk jekk inti qed tipprova tagħmel karikatura bija eh, għalanijiet politiċi, tkun qed tagħmel eh, żball għaliex aħna rridu naraw illi rridu nħarsu l-industrija finanzjarja kollha kemmi, parti minna wkoll qiegħda Londra, jina se naħdem biex nipromuovi is-sitwazzjoni, pero se nagħmel hekk illi b'abbażi tal-fatt illi biex kollox jimxil l qudiem kollox irid jiġi wkoll regolamentizzat. Paul Tang, l-SND. Grazzi, President. Jina għadni ftit imħasseb dwar l-Unjoni tal-Swiq Kapitali eżattament se tkun, pero forsi irridu nistudjaw aktar is-sitwazzjoni, ekket jgħiduli, mela, mistoqsija lik. U anki puntat ħassib għalija. Inti trid tieħu inizjattiva u tara li kunem inizjattivi għall-Unjoni tal swiq Kapitali Iżda, forsi dan jmur kontra il-qafas attwali regolatorju u li nbena f'dal l-aħħar snin, jew forsi jista' jwassal għal bidla għal eh, nuqqas ta' regolamentazzjoni tas settur finanzjarju ġifiri l-Unjoni ta' Swieq Finanzjarji jew ta' swieq Kapitali eh, se jkun mod kif innaqsu regolamentazzjoni aktar mill-inżommu kollox kif inhu u anki ntejbu ir-regolamentazzjoni f'dan il-qasam. Le, ma naħsibx. Xej affattu, għaliex naħseb illi sabiex ikonna su uniku li jaħdem kif suppost neħtieġu ir-regoli biex kullħat jopera fiħdan tal-regoli. Diġa għanna eh, xi pedimenti jemmek u anki f'termini tal-ġabra unika ta' regoli, single rule book, pero b'mod b'xi mod nista' ngħid li t tweġiba tiegħi tista' tkun verżjoni ta' tweġiba li tajt qabel li Sir Wolf fil-fatt illi naf illi xi kultant hemm dikotomija donna għanna għażla qudiemna inti favur regolamentazzjoni jew inti favur it-kabbir. U naħseb illi din hija dikotomija falsa Bekk naħseb irridu nirreżistu din id-dikotomija jekk irridu nwieġbu għal dak li aħna nħossu li huwa l-ikbar sfida lina ġifiri kif se niksbu tkabbiru mpiegja ċittadini tagħna fl-Ewropa. Bekk, nana ma narax illi irridu nażlu ħaġa jew oħra, jiena naħseb illi regolamentazzjoni li tagħmel sens għandha twassal għad kabbir ċertament regolamentazzjoni żejda mhix xi ħaġa li nixtiequ, naħseb li ħadd minna ma jixtieqx hekk, ma jixtieq din il-ħaġa rridu regolamentazzjoni proporzjonali u kif semmejna qabel. Jiġifieri f'termini ta' kif tislam il-differenza bejn investimenti differenti, jiġifieri li inti tħeġġeġ titolizzazzjoni ta' kwalità aħjar, bla periklu, biex bekk inti tħeġġeġ l-investiment iżda ma tħedġeċ azzjoni lejn attiv riskjus. Grazzi, eh, l la Massur. Grazzi, President, <clears throat> Sur Komissarju nominat. Jena nishtiq namel mistoqsija li Sur Draghi ma riċu bieġa palija il-krizi ta' Lehman Brothers waslet il-G20 li rakkomandaw li membri tagħhom li jissaħħu regolamentazzjoni, il-banek, is-swi u l-istrumenti ta' kreditu, eccetera. Għana kultanti konna l-impressjoni li b'dawn l-40 test illi proponna l-predeċessur tijak l-Unjoni Ewropea kienet propju uh, student tajjeb dak li proponiet il-G20 u mbatt um, il-regolamentazzjoni Amerikana kienet inqas rigoruza kemm fit-test jew inkella fl-applikazzjoni. Inti taqbel miegħi jekk iva il-kompetittività tal-atturi finanzjarji Ewropej hemm riskju li tiġi kompromessa u f'dak il-każ kif beħsibek tirrimedja dis-sitwazzjoni. Grazzi. I think the Jina naħseb li tweġiba onesta għal mistoqsija tiegħek li hija mistoqsija tajba fil-fatt kif naċċertaw illi regolamenti illi ma maħsuba li jkunu globali u li morru lejn standards iktar globali għandhom iva jġu applikati mod aktar mifrux u allura naħseb li iva tistaqsi mistoqsija tajba issa f'termini ta' dettall kif jiena nipprova naċċerta eh, fin-negozji negozjati internazzjonali partikolarment mal-Istati Uniti nara kif naslu għal dan u kif aħna tassew naraw li dawn ir-regoli jiġu implementati kif suppostu biex ma jkonniex ukoll posponimenti, eċetera. Kif esattament eh, jiena nagħmel hekk dan jwassalni biex ngħid li kolli bżonn aktar informazzjoni dwar dan, issa dwar il-punt bażiku tiegħek. Huwa importanti iva għandha tkun ta' priorità iva għanna naċċertaw illi standards għoljien li aħna nitlu għalihom ma jispiċċawx jamlu jitfawna f'svantaġġ fuq livell internazzjonali għax oħrajn jitnikru iva u allura dan huwa raġuni għalfejn pala parti mill-negozjati TTIP is-suġġerimenti li nippruvaw nindirizzaw il-mistoqsija ta' kif niksbu kooperazzjoni aħjar finanzjarja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti Din hija raġuni għalfejn wara kollox dawn id-dispożizzjonijiet qegħdin fil-qalba ta' negozjati TTIP naħseb li dan huwa l-approċċ adekwat u naħseb li rridu naċċertaw illi standards bejn entitajt internazzjonali, G20, irridu eh, naraw dawn jiġu applikati, infurzati u li aħna ma nkunux imbagħad żvantaġġ kompetittiv għaliex aħna ninsforzaw ċerti regoli u ġurisdizzjonijiet oħra ma jagħmlux hekk Monsieur Bernard Monod. Bernard Monod. Oui, monsieur. Sir Hill, lobbyist uh, eh, Inglis uh, eh, li għamel karriera uh, tijaw fuq in-naħa tal-bank. Tal Dan huwa paradoss issa li għat inti hawnhekk. Inti lest li tagħti l garanziji ta' indipendenza inti jagħti li ma għandek konflitt ta' interess imma ismek ħafna ikun assoċjat ma' eh, kumpaniji privati bħal Tesco per eżempju. hemm dawk li jaħdmu eh, l-industrija bankarja. Inti tidher deontologikament aċċettabli imma inti l-fortuna tiegħek għamilta mid fid-dinja tal-finanzi X'inhi l-etika tijak, Sir Hill, inti illi eh, għal-25 sena ħdimt ma' lobbies un bat f'pozizjonijiet tal-gvern. Kif beħsibek tirrikonċilja dawn l-affarijiet trasparenza? Inti fil-fema tijaj minti għettati ebda garanzija addizzjonali u għallek ma serraħt li moħħi li mintix ija tawnek bil-edha fuq dak li s-sidġu propju biex taħtaf iktar flus skapitu ta' ċittadini. Well, obviously I'm uh, sorry that's the view that you take. Naturalment jiddispjaċini li din hija l-fema tiegħek u din il-fema tiegħek m'għandix taqsam ma l-esperjenza tiegħi u l-mod ta' kif jiena ġestejt ħajti Jiena tħalt fil-gvern tal-Renju Unit, meta kont fis-settur privat, il-raġuni jiena kont qed nistennija, jiena ġejt mistoqsir naċċetta din nomina u hemm sfida kbira li qed tiffaċċa l-Unjoni Ewropea u l-pajjiż tiegħi biżavi r-relazzjoni tiegħu ma l-Ewropa għalhekk għamilta u għamilta u aċċettajt għaliex nemmen fis-servizz pubbliku mem lebda konflitt ta' interess, blebda mod ma' da kollu li jiena għamilt fil-ħajja preċedenti tiegħi kif qed qabel in-negozju li kelli li li jiena ma narfux fil-mod ta' kif deskrivejtu inti jiena ħallejtu tlaqt minnu daqs ħames snin ilu u kollu spiċċa hemm Meta kont naħdem hemmhekk kont kburi bil-klijenti li kelli, kont kburi bil-ħidma tagħna, kont gburi għaliex fi ċokon tiegħi stajt nikkontribwixxi għall-ekonomija u għall-impjiegi. Bekk us nibża li l-istampa li tajt int ma naċċettaħiex inti qed tgħid li inti patriot, m'għandix dubju li minnu, anka jiena patriot, hekk niddiskrivi li l-nifsi u jiena żgur li inti għandek standards għolin u l-istess għandijin. L-Onorevoli Kostas Mafrides fisem l-SND. Grazie President. Daqsena ilu, daqsena u nofs ilu. ħaġa profonda ġrat f'dik li hija sistema bankarja f'Ċipru, mhux qed nirreferi biss għal ħerka ta' depożiti, iżda għal affarijiet l-oħra kollha bħal trasferiment tal likwidità ta' emerġenza u l-assistenza minn bank fallut għal bank ieħor. U issa għandna keġwiġija froġa sistemika minn dak iż law ma kien hemm l-ebda fiduċja fis-sistema bankarja li għada tassew dajfa minnaħa l-oħra hemm spiża soċjali kbira minħabba salvataġġ tas-sistema bankarja. Mistoqsijiet tiegħi l-ewwel net l-esperiment ta' Ċipru irnexxa u x'inhuma t-talimiet li nistgħu nisiltu mill-esperjenza ta' ċipru jekk xi ħaġa simili terġa' tfittx. It-telet mistoqsija, inti qed li inti persuna pragmatika. Temmen li jekk inżomm qudiem għajnejna l-każ ta' Ċipru ħajkonna unjoni bankarja reali mingħajr gar skema ta' garanzija ta' depożiti pan Ewropea mifruxa madwar l-Ewropa kollha, grazzi. Naturalment jiena konxu konxu mis situazzjoni diffiċli li kienem fċipru u dbatijiet illi din situazzjoni mwera kawzat. U diffiċli għed ma jissimpatizzax ma' persuni fawċ bħal dak. Issa, inti għed li staqsejtni jekk ħadni it-talima. Tweġiba tiegħi hija illi kien hemm dawn il-miżuri li daħlu fis-seħ sabiex tiġi introdotta DGF skema ta' garanzija ta' depositi ħalli jek tfett situazzjoni bħal din kulħadd ikollu 100,000 euro ta' depositi tiegħu li jkunu garantiti. Din hija l-mistoqsija it-tweġiba tiegħi. Issa dwar jekk għandux ikonna iva jew DGS, skema ta' garanzija depositi kif għadna ftitilu naf li kien hemm argumenti favur din l-iskema u argumenti kontra din l-iskema. Jiena nemmen illi jekk navanzaw din l-iskema illi għanna, iva ek għanna namlu, għanna nibqaw nużaw din l-iskema, unbat forsi naġaw natuwa titwila meta jasal il-waqt, iżda min jaff. Dik hija tweġiba tiegħi. Grazzi. Fisem il-PPE Brian Hayes. Grazzi, President. Nishtiq nagħti merħba li Lord Hill għasmiħ tagħna llum l-ewwel net. Il-mistoqsija dwar iswiq kapitali. Kif qalu kollegi oħra kien hemm bżonn ta' kriżi finanzjarja sabiex naslu għal sitwazzjoni fejn għandna Unjoni Bankarja. Kif qalu l-kollegi fadal it-telet pastru li l-pilastru li għaddu jrid jidħol fis seħħ Issa, dwar l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapitali tina xi periodu ta' żmien indikattiv u x'tip ta' self immirat irridu naraw. Forsi deskrizzjoni aħjar hija dik ta' self mhux mill-banek u kif nistgħu nħeġġu dan is-self mhux mill-banek mhux minn istituzzjonijiet bankarji fis-sistema Ewropej Ewropea. Issa, Naqbel miegħek meta tgħid li rridu nesploraw il-benefiċċji tal-suq uniku Suq digitali, il-muniti digitali, Bitcoin, Bitcoin per eżempju. Xi proposti jista' jkollok ħalli jkollna regolamentazzjoni tajba fi il-muniti digitali li joffru ħafna opportunitajiet iżda joffru wkoll bosta teddit. Grazzi, għazzewx mistoqsijiet tijak. Naf, illi fl-moddi saret ħidma taħt direttiva għas servizzi ta' pagamenti. Tinġabet maħħa bosta miżuri biex jiġu trattati sistemi ta' pagamenti online, l-autentikazzjoni tal-konsumatur, biex u jibbenefika minna riski ta' sigurta u f'termini ta' muniti virtuali bħal bitcoins. Din it-tema illi qed tfetx ta' spiss fit-taħdita tagħna, l-innovazzjoni u r-riskju. Il-Kummissjoni ħadet sem f'task force dwar il-muniti virtuali immexxija mill-EBA u nemmen li dan ħajġi inkluż ukoll matul xi trilogi dwar id-direttiva dwar il-ħasil tal-flus. Għalhekk din hija xi ħaġa li aħna għandna nżommuha taħt għajnejna dwar l-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital. Ħajkun hemm bżonn ta' kriżi oħra biex tifforma? Le, nittama illi ma tasalx kriżi oħra. Għanna modi differenti. Dak li huwa approċċ tagħna. Nittamaw illi iż-żmien ikun aktar klementi magħna Il-pozizjoni tiegħi hi li nagħmlu daqsxejn ta' analiżi xiri qabel ikonna konsultazzjoni flimkien ma' oħrajn u f'dawk li huma il-backstops, il-miżuri ta' salvagwardja, jiena natajt istruzzjonijiet illi dawn għandhom ikunu fis-seħ sal-2019. Jiena nħoss illi l-elementi diġa' ħanarawhom ħafna qabel, per eżempju proposti sabiex inħeġġu il-titolizzazzjoni ta' kwalità għolja din tista' tasal dal-waqt u tista' tkun diġà wara l-bib. Il-bidu ta' sena d-dieħla forsi wkoll. Sampo terħof fi sem l-CI. L-CI, il-Komissjoni Ewropea tgħid li l-livell dejjem jiżdied tal-leġiżlazzjoni bankarja toħloq stabilità fl-Unjoni Ewropea, ma dana kollu hemm riskju ġenwin illi wieħed jipproponi wis leġiżlazzjoni, leġiżlazzjoni eċċessiva. Per eżempju, aktar kmini din is-sena l-Kummissjoni t regolament għal riforma strutturali tal-banek illi tista' tipprojbixxi lil banek milli ikollhom propriety trading negozjar non propju u bekk jaħdmu il-banek f'ċipru. Il-proposti jistaw ikunu ta' detriment għal konsumaturi tal-banek, għalix il-banek ma jkunux jistaw jgħatu servizzi infasla apposta, per eżempju, inti taħseb li din il-leġislazzjoni hija laqwa mod sabiex qed jiżgura l-kumpaniji kollhom aċċess aħjar għall-fondi. U apparti minn hekk, kif ħadd iżgura li l-Unjoni taswiq Swieq tal-Kapital jibqa' proġett illi jappoġġa il-sorsi alternattivi ta' finanzjament liktar għall-SMEs u ma tkunx biss pis ieħor regolatorju. Iva, zammejt mal-ħin. Ukoll. Il-punt bażiku tiegħek dwar l-approċċ xira għal regolamentazzjoni u kif nistaw nġibu għazewċ ma namlux regolamentazzjoni eċessiva u kol ma jkonnix sogri. Dinja dwar il-qofol tal-sfida li, li jena għandi f'dan il-kompetu ma nistax natik tweġiba sempliċi. Irridu namlu laqwa ġudizzji li nistaw iżda għom Taħt revizjoni nirrevedum il-ħin kollu hekk l-aħjar mod, hekk l-iktar mod li għamil sens. U jekk naraw kemm kenna Leġizlazzjoni f'dawn l snin is-sens komun jgħid illi meta nil-leġizlaw taħt pressjoni bħal din huwa diffiċli li ġiba żewġ dejjem għalhekk approċ ta' sens komun jgħidilna illi naraw l-affarijiet bir-reqqa, niformulaw reviżjonijiet tagħna. Naħseb hemm ħafna reviżjonijiet li ġejjin, fis-snin li ġejjin. Fejn irridu nirrevedu l-effett li leġiżlazzjoni kellha. Imma rridu wkoll naraw jekk nistgħux nagħtu titwila aktar kompluta. Il-proposti li kanen il-bilanċ li l-Viċi President Barnier kienet jipprova jikseb bejn li jiprofa jelimina il riskju imma ma jagħmel ħsara l modell universali tal-banek li jindirizza negozjara non propju wkoll ikollu mod bilanċat kif jagħmel dan hemm min jgħid lumx għet nagħmlu bizzet, ma min qed jgħid li qed nagħmlu żejjed. Iżda ta' min, ta' min avanzaw f'dawn il-proposti u naraw x'tip ta' bilanċ nistgħu niksbu. Grazzi l-Onorevoli Peter Jedzek fissem l-Alde. Grazzi, komissarju nominat. Jiena nixtieq nitkellem dwar l-MMFs. Mod partikolari dwar il-buffer tal-kapital ta' 3% għassina f'sal fondi valur net fis tal-assi. Mi rispons tijak Isu donnok ettejt li għandek lan illi tirrevedi il-proposta tal-predeċessur tiegħek. Jien nixtieq nirreferi għal kwistjoni ta' l-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital. Tista' nissemmi xi setturi fejn taħseb li hemm ostakli fis-suq uniku u tgħidilna jekk għandekx lan li t-tem tikkompleta s-suq uniku b'direttivi u b'regolamenti. Grazzi. Dwar il-kwistjoni tal mmf il-fondi ta' suq monetarju, l-intenzjoni tiegħi hija li nersa il qudiem il-proposti li bħalissa edin jiġu diskussi. Dak li kont qed ngħid qabel, iva dan ħajkun l approċċ tiegħi milli nista' nifhem normalment ikun hemm il-proċess ta' diskussjoni li jibqa' dejjek jaħdmu l-affarijiet is-soltu. Iżda jien mhux ħanejt li dak li diġà sar għandu jiġi injorat, jiġi eliminat, le għandna nkomplu nsegwuh bir-reqqa. U f'dawk li huma is kif f'skifat qabel nemmen illi għandna nippruvaw insibu soluzzjoni li tippermetti biex dawn il-fondi jibqa' jibqaw jaqdu r-rwol tagħhom fl-ekonomija sa fl-istess waqt irridu niżguraw l-istabilità finanzjarja dak huwa l-approċċ tiegħi viżavi sinafs. Dwar l-unjoni tas-swieq tal-kapital jiena nifhem li hemm ċertu xewqa li qed jikseb aktar dettalji iżda jif kont qed ngħid qabel Hemm approċċ li rridu niżviluppaw flimkien, iġifieri nanarizzaw bir-reqqa il-problemi u mbagħad nipproċedu. Issa dwar il-passi li nistgħu f'xi stadju jew ieħor nieħdu permezz ta' regolament jew direttiva, jiena ma nistax natik xi tweġiba li tagħmel sens bħalissa għaliex dan kollu jiddependi fuq dak li ħanresqu l-qudiem aħna. Iżda l-approċċ tiegħi Ikun, li wara li nkun għamilt l analiżi identifikajt il-problemi nieħdu il-passi li naħseb, li jiena naħseb li għana bżon nieħdu sabiex nerbu l-problemi u nizguraw li il-kapital ikun jista' jasal, ikun jista' jasal għandawk li jridu aċċess għalih għall-investiment u sabiex ikollhom tkabbir fin-negozji tagħhom u għal oħra. Grazzi għal Frezzant, fisem l-SND. Grazzi, President. Sur Kummissarju, id-diverġenzi sviluppaw fih dan is-suq uniku Ewropew u fih dan iż-żona Ewro bejn l-Istati membri u r-reġuni. Dawn waslu għal modelli differenti ta' vantaġġ kompetittiv. U ħut minnhom jiddependu fuq il-kummerċu servizzi. Bosta territorji minħabba d-daqs tagħhom situazzjoni periferika tagħhom sviluppaw kompetenza fil-forniment ta' servizzi finanzjarju hemm Ċipru, Malta, Ġibiltar, l-Irlanda, Lussemburgu, kif ukoll ir-Renju Unit u l-Olanda skont kriterji regolatori pal dawk tal-OECD, is-servizzi finanzjarji jistaw jgħinu jipromovu l efficienzi tas-swieq Fis-suq uniku hemm servizzi finanzjali qed joħolqu impjiegi u attività ekonomika f'setturi illi inkella ikunu suscettibbli għal staġnar endemiku. Issa, wara trasparenza u standards oħra tal-OECD, inti temmen taħseb li il-forniment ta' servizzi bħal dawn ir-reġuni periferiċi għandhom jiġu salvagwardjati u msaħħa? Jiena nemmen li il-punt bażiku li għanna niprovaw u għanna nistinkaw li niksbu huwa li l-len servizzi li qed jiġu provduti jkunu x'ikunu servizzi l-persuni joperaw f'kundizzjonijiet indaqs ċirkostanzi indaqs. Ma jistax konna situazzjoni fejn fl-Unjoni Ewropea jkun hemm min qed jopera taħt setta regoli illi ġorru aktar pis magħhom Il-prinċipju li wieħed irid jadotta u li niżguraw illi kullimkien il-negozji Ewropej ma jkunux qed jikkompetu bidejhom marbuta, ikonna approċ komuni, regoli komuni, grazzi għall entitajiet internazzjonali bħall OECD u fora oħra per eżempju u napplikaw dawn ir-regoli u nirrispettawhom. Grazzi Flavio Martuscello fisem il-PPE. Iva, grazzi. Kommissarju, il-bira ma nafx jekk rajt l-istqarrija ta' Enrija, il-president ta' l-BA fejkin qed jgħid illi ħajkun hemm banek illi mhux ħajgħaddu mit-test u bekk jistgħu jfallu. Naħseb dawn id-dikjarazzjoni dawn l-istqarrijiet huma ta' siwi jidirlek illi ħajpoġġu friskju sistema finanzjarja u inti kieku kont flokenerija kont tagħmel dikjarazzjoni bħal daw it l-bieraħ l-Italja dikjarat illi il-bilanċ tal-budget ħajjiġi post għall 2017 Franza għamlet l-istess wara dawn id-dikjarazzjonijiet ħajkun hemm xi effetti fuq is-sistema diġà nistgħu narawhom issa fuq medda qasira ta' żmien? Il-kummenti li qed tirreferi għal jom inti ma nemmenx illi ma naħsibx li rajtom. Skużani, Etindum biex naqlaħa, imma ma nafx jekk xini eżattament il-mistoqsija tijak. Jadwar dwar l-Unjoni Bankarja, aħfirli. Xtixti eżattament tkun taf minn għandi? Il-biraħ Andrea Enrija fi Vienna, di l-aħbar tista' siba kull imkien l-aġenziji kollha tal-aħbarijiet qal illi ħafna hemm xi banek li mhux ħaj jgħaddu mill-istress test u jistgħu ifallu. Dikjarazzjonijiet bħal daw jistgħu joħolqu nuqqas ta' stabilità fis-sistema u kieku kont minn flok enrija, kont inti tagħmel stqarrijiet bħal dawn ħaffilli ma kontx ma kontx indunajt li qed tirreferi għall-istress test jiena ma nistax niġudika minn qabel x'ħajkunu ir-riżultati Ta' l aqrs u l-stress test għaddejjien palissa u dawn ir-riżultati dal watt Joħorġu dan huwa parti importanti mill-proċess fejn aħna rdu niżguraw li jkollna banek sodi u stabli fl Ewropea naf li qabel kellna dawn il-banek kienu qed jieħdu passi sabiex iżidu l-ammont ta' kapital illi għandhom. Naf li dan huwa proċess illi qed jittieħed tassew bis-serjetà b'mod rigorus. Jiena żgur li nistgħu nafdaw ir-riżultati meta joħorġu, imma bħalissa ma jagħmel sens u ma jkunx jaqbilli illi jiena nikkummenta dwar x'ħaj jiġri wis probabbli, x'ma nafx x'ħajkun l-eżitu tagħhom. Iżda, jekk ikonna din l-infrastruttura, din il-biċċa infrastruttura fis-seħ li taħdem, biex bekk inkunu nafu x'qed jiġri f'dik li Unjoni Bankarja hekk għandu jsir ir-riżultati ħankunu nafuhom dalwaqt jiena nittama l-sistema l-ġdida li qed titpoġġa fis-seħħ għal ġejjeni bil-bord ta' riżoluzzjoni, il-font ta' riżoluzzjoni fost l-oħrajn tagħti daqqatit ħalli fil-ġejjieni ikonna aktar armi meta niġu biex niddefendu ruħna. Grazzi. Ivana Maletic. Grazzi, President. ta' tajba, komissarju nominat. Għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel waħda dwar il-livelli l-jien ta' dejn u d d-leveraging. fost liktar kwistjonijiet importanti għall-Unjoni Ewropea li jmajnaw il-proċess ta' rkupru x'ħajkun l-approċċ tiegħek għal-falliment tan-negozji u l-insolvenza u ħad tipprova ttejjeb CSR si rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż fih dan il-proċess ta' semestru Ewropew. Imbagħad xi ħaġa oħra dwar ir-regolament tal-pagamenti. X'taħseb dwar ir-regolament tal-pagamenti u l-fatt li l-pagamenti fl-istati membri għal fornituri għandu jsir fi żmien ta' 60 jum jew inkella 90 jum. Minna ħal oħra għandna problemi minħabba il-pagamenti tal-budget tal-Unjoni Ewropea li mhux qed jaslu għand l-Istati membri. Kif testa inti issolvi din il-kwistjoni? Nemmen illi dawn huma kwistjonijiet illi m'għandhomx eżattament x'jaqsmu mal-portafol tiegħi Iżda jien ħankun parti mill-kulleġġ tal-kummissarji li jkun qed jeżamina u jifli dawn l-elementi jiena naf li rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal dawn għal pajjiżi jista' jkollhom eh, effett sabiex tiġi sprunata l-istabilta imma dan huwa kompitu aktar ta' Sur Moscovici meta huwa jkun qed jaħdem mal-kollegi tiegħu dwar il-livelli ta' pagamenti naf li jittieħdu xi passi madwar id-direttiva tal-pagamenti dan huwa punt differenti, punt separat, imma jekk ikun hemm affarijiet speċifiċi wara din il-laqa li jiena u inti nistgħu nitħattu dwarhom mod bilaterali u inti tista' forsi tispjegali tħassib tiegħek jiena lest illi iva jkolli din it-taħdita flimkien miegħek. L-Onorevoli Jonas Fernandez. Grazie, President. Merba. Sur Hill, eh, Lord Hill, jena ħan nitkellem bil-lingwa ta' Cervantes. Grazie. Is-Sur Barnier kien attiv ferm matul il-mandat li għadda huwa bat aktar minn 50 proposta leġislativa lil dan il-Kumitat. Ħafna minn dawn il-proposti ġew emendati permess ta' kooperazzjoni ma' l-Parlament. Inti ħadd kompli dan l-attivizmu ta' leġislazzjoni ma' bħassur Barnier jew inkella li inti ħadd tkun aktar pragmatiku forsi u ħatuħu l-affarijiet aktar bil-mod, bil-galbu. bil mod bil galbu palissa na qoddimna il dokument dwar il-benchmarks. Il-punti ta' riferiment. Il-persuni iridu iżidu il-numru ta' definizzjonijiet ta' benchmarks u kull definizzjoni tista' tkun soġġett għal regolament għal tip differenti ta' regolament. X'tissuġġerixxi taħseb li aħjar li jkollna forma sempliċi ta' regolament jew inkella ikonna regolament differenti għal kull benchmark u bekk niftħu tri għal aktar arbitraġġ regolatorju. Grazzi. Nittama li namel x'namel ma jkollix ma jkollix naqsam mardiden fil-mandat fil, fil tiegħi, fil-kompitu tiegħi. Dwar Sur Barnier Iva hemm volum kbir ta' leġiżlazzjoni u kien hemm volum kbir ta' leġiżlazzjoni f'dawn l-aħħar snin, snin u bħala l-ewwel priorità jiena għandi daqs 400 miżura illi l-kol kemm aħna rridu nimplementaw. L-ewwel tweġiba iva ħajkonna ħafna ħidma dettaljata li ħażomna attivi. Il-koll nafu li hemm xi kwistjonijiet oħra fejn aħna u probabbli ħajkonna nieħdu azzjoni f'dwar l-MMFs, il-benchmarks. Jew inkella il-kwistjonijiet strutturali ta' banek. Riskju emerġenti li jista' jkun hemm jew inkella leġiżlazzjoni dwar l-Unjoni ta' Suq Kapitali. Iżda l-approċċ tiegħi Forsi hekk qed tipprova tistaqsini. L-approċċ tiegħi ħajkun dak li nipprova insib bilanċ pjuttost diffiċli bejn l-aħjar ammont ta' regolamentazzjoni ħalli sistema tkun waħda sigura ma mhux tant sigura illi ma jkollokx attività ekonomika. Ma nistax natik ċifri palissa. M'għandix mira Eh, li rrit niprofa nil-ħaqa, jew naqbiza, jew nasal sa nofsa, għalix jien żgur li sur Barnier nifsu kien jaf illi huwa kien tal-femma li huwa kien ħajamel bizzejiet leġislazzjonijiet daqs kemm hemm bżonn ħalli jkun jista' jindirizza l-problemi li jfeġġu. Da ħajkun l-approċċ tiegħi wkoll. L-unika ħaġa li nista' ngħidlek hi li rdu nagħtu titwila lejn dak li għamilna fl-imoddi, niżguraw li għamilna l-affarijiet kif suppost f'kull rigward u jiena żgur li s-sur jaqbel miegħi hawnhekk. Umbat dwar il-benchmarks forsi nirreferi għalihom jekk ikolli mistoqsija dwarhom. Grazzi, Signora Marisa Mattias fisem il-Gwe. Grazzi ħafna, Sur President. Sir Hill, ħanistennek tilbes li phones. Issa, fid-dawl ta' diskussjoni jena se nitkellem bil-lingwa ta' kamuj. Din hija xi ħaġa li diġà kelli l-opportunità li insemmijilek Meta faqqat il-kriżi, l-unika ħaġa illi ma konniex neqsib minna u ma wedet illi s-sistema finanzjarja kienet se terġa' titwaqqaf fuq saqajja. Imma jidher li dak li għamlu l-istituzzjonijiet Ewropewa kienu qed jagħmlu għata biruhom li kienu qed jagħmlu hekk Issa, meta nħarsu li dak li saru dak li ma sarx, għandi ftit mistoqsijiet għalik fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ċentrali qed jagħti flus bl irħis għall-ekonomija, però li ma jaslu fl-ekonomija. U jena nistaqsi minnajr proġetti ta' investiment pubbliku li għatu spinta l-ekonomija, minn tix imħasseb li dan il-bahar tal-likwidita jista iwassal għal problemi li sensibu għom il-qoddim. Unbat, il-weda li smajnija eluf ta' drabi illi se jifirdu il-dejn tal-banek mid-dejn sovran. U jiena kelli nistenna 20 sekonda, uh, Sur President, sa' kemm li bess il-headphones il-Sur Hill, Il-mistoqsija l-oħra tiegħi tista' twieġeb għal mistoqsija li għamilek il-kollega tiegħi dwar sussidi impliċiti li qegħdin jingħataw lil banek illi forsi potenzjalment se jfallu. I think first of all in terms Naħseb illi l-ewwel u qabel kollox dwar jekk ix-xogħol kollu illi jagħmel predeċessur tiegħi f'dawn l-aħħar ħames snin eh, ma kellux effett jew kien kollu ħela ta' żmien ma naħsibx li sessib ħafna nizran il-komitat stess li jaqblu miegħek. Naħseb illi kellna nieħdu kellhom jieħdu azzjoni f'sitwazzjoni diffiċli ħafna kien hemm eh, il-kollass tal-sistema ekonomika monetarja, sistema bankarja u s-sistema u l-infrastruttura tas servizzi finanzjari. U l-fat li edin għawnek u li dawn eh, katastrofi ma, ma ġarax, huwa propju grazzi għax xogħol illi sar biex din eh, dan kolliġi salvat. Iva, pero dejjem wieħed jixtieq illi jkun sar iktar pero biex insibu il-bilanċ u nieħdu azzjoni biex il-sistema sir iktar stabli, naħseb illi kemm il-predeċessur tiegħi u anki dan il-Parlament għandhom raġun illi eh, jaħsbu illi fil-ċirkostanzi inkisbu riżultati tajbin issa dwar il-Bank Ċentrali Ewropew u l-flus pubbliċi, eccetera, u l-investiment. Naħseb eh, parti mir responsabilità li kollijena bħala parti mixol li rrit nagħmel fuq l-Unjoni tas Sbiq tal-Kapital huwa nirprovaw insibu flus mis-settur privat biex nużaw flimkien mal-flus mis-settur pubbliku. Ġifiri dan l-investiment li jrid jagħmel sur Junka ta' 300 biljun euro, jridu nsibu mezzi ta' kif eh, niġbdu flus mis settur privat biex eh, naħdmu bihom ukoll flimkien mal-flus mis-settur pubbliku. Mistoqsija l-oħra nwieġbek forsi meta nwieġbek biex ħadd ieħor, Sur Philip Lamberts. Grazzi, President, Sur Hill. Merba, aħna iltqajna darboħra biss qabel illum u inta xi ħaġa li baqgħet f'moħħi. Inti qatt M'għandux ikun hemm istituzzjonijiet finanzjarji li huma kbar wis eh, illi biex ifallu u kellek raġun u inti għandek raġun kol meta li eh, dakollu li għamilna fis-settur finanzjarju għammin neħsew. U għandek raġun għaliex xorta waħda għatem istituzzjoni li huma meqjusa eh, bar biex ifallu, Ġifiri grazzi tal-li kellek raġun darbtejn u jiena se nistaqsik. X'inhuma it-tlet miżuri l-aktar importanti illi tixtieq tieħu biex tiżgura li kif għattint ma jibqax istituzzjonijiet li tkun ikunu meqjusin illi huma eh, gbar wis biex ifallu, komplessi wis biex iġu eh, sir supervizjoni tagħhom, eċetera, eċetera. Naħseb dak huwa dik hemm mistoqsija importanti fil-fatt iltqajna iktar minn darba eh, għaliex Iva, isna jew inti jew jiena isna ħabba ħażina nimbtu kullimkien. Imma naħseb illi Iva rridu niffaċċaw din l-sfida ta' dak l-affarijiet li huma l-istituzzjoni tmeqqisin li huma gbarwiz biex ifallu u naħseb biex namlu dan irridu l-ewwel nindirizzaw kwestjonijiet biex din il-problema ma, ma tfetx għat u dan dibattitu li se jkonna fuq il-riformi strutturali biex niprovaw uh, inneħu neliminaw il-riski. bat naħseb illi rridu naraw fejn verament hemm riskju għalhekk hemm il-kwistjoni tal-importanza ta' trasparenza li eh, nizguraw illi f'ħafna istituzzjonijiet finanzjari differenti għaliex ovvjament dal-problemi dal mhux fil-banek biss jinsabu illi aħna kunu nafu ir-riski li jirrappreżentaw x'inhuma, nkunu nafu fejn hemm ir-riskju li jkun hemm supervizjoni effettiva u li jkun hemm mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni fejn ikun hemm bżonnhom u aħna minna pass kbir f'dik id-direzzjoni fuq il-banek, naf li hemm oqsma oħrajn illi għaw min jixtieq illi nidħlu fihom, pero jina se nibqa' b'moħħi miftuħ fir-rigward tal-miżuri illi aħna rridu nieħdu. Imma kif se nagħmel dan x'approċċ se nieħu jiena nista' ngħidlek illi se nippruvaw irridu nsibu bilanċ nippruvaw kemm jista' jkun ikunna eh, regolamentazzjoni sikura, nippruvaw neliminaw ir-riskji illi eh, eh, biex iċ-ċittadini ma jkollhom xerġaw ibatu għall iżbalji li nagħmlu, però kollox irid isir bil-aqal. Is-Sur Werner Langen għal PPE. Grazzi ħafna, Lord Hill Skont eh, litra li batlek is-Sur Juncker, inti ukoll responsabbli għall-azzjoni fuq meta ta' żmien twila dan għattu inti stess. Għalhekk inti x'taħseb dwar il-proposti fuq l-Eurobonds li ħarġet bi għal kummissjoni fl-modi dik l-ewwel mistoqsija. U x'taħseb inti dwar il-kummerċ ta' frekwenza għolja għal finanzjament fuq meta ta' żmien twila dan huwa l-oppost. U t-tielet mistoqsija x'taħseb inti dwar atti legali delegati. Inti beħsibek tinforma l-Parlament fi żmien u um, il- l-autoritajiet supervizjori Ewropej x'se jagħmlu? Qed naraw illi r-riskju qiegħed jiżdied hemm xi proposti speċifiċi f'dan il-programm li jrid joħarġ fi żmien tliet xhur. X'taħseb inti dwaru? Well, there are a number of questions wrapped up in that. Some of them of... of, of uh... Iva, ħafna mistoqsijiet, imma xoħut minnom kienu pjuttost tekniċi dawk il-mistoqsijiet li għamil, tal kiena naħseb illi l-aħjar li namel u għali niltaqaw eh, mal-funzjonarji tas servizzi li forsi se jkolli jena xi darba jekk niġi approvat u niddiskutu magħhom imma l-approċ li se nħu jiena fuq l-atti delegati u atti ta' implementazzjoni huwa illi nimxi fuq il-metodu komunitarju naħseb li huwa importanti illi aħna niddiskutuhom bisħiħ fid-dettal sabiex kulħadd ikun jaf il-kwistjonijiet x'inhuma, l-proposti x'inhuma. U jiena kun irrid nimxi fuq fuq dan il-prinċipju fuq l-Eurobonds jena ma tantx għandi informazzjoni fuqhom ma nistax inwieġbek f'dal moment. pero fil ġejjeni ovvjament nidħol iktar fid-dettal fuq din kwistjoni u mbagħad inkunu nistgħu nitkellmu nerġgħu jiena wint. The e FDD again Mr. Għalli e FDD għal Sur Stefan Wolf. Grazzi. Lord Hill f'pajjiżna għaw ħafna persuni li għedin jistaqsun tix xqed tagħmel għal fejn inħtart u ċar li inti għamilt punti dwar dan għaliex fluwa għall-interessi tal-Unjoni Ewropea mhux għall-interessi tal xi gruppi u xi pajjiżi partikolari naħseb jieħu pjaċir bik Cameron naħseb hija tamnek biex tara li regolamenti jiġu implementati li l-Unjoni tas-swieq tal-kapital tinbeda la volja ħafna hawnhekk li laqas jafu x'inhi u jew għalfejn se tinħoloq imin naħseb inti hija tamnek għal raġuni oħra u din tinsab moħbija fil-paġna numru 5 tal-mission letter tiegħek li qed jgħid is-Sur Juncker lilek li għandek is-sib mezz kif tellimina Eh, il-kontributi mill-budget li tlet regolaturi illi għedin eh, jikontrollaw il-servizzi finanzjari tar renju Unitu li dan irridu jkunu eh, finanzjati mis-setturi li huma jagħmlu supervizjoni tagħhom dan l-aħħar kien votaw intu fatajtu favur rapport il għal propju hekk li din hija taxxa bil-moħbi. Huwa ċar li wieħed mir-ruoli tiegħek u mid-mirijiet tiegħek huwa li timponi taxxi fuq is-City of London u fil-fat il-ħatra tijak hija li l-Unjoni Ewropea tkompli taffeċ fuq dak li qed fil fir-Renju Unit. I don't think there's Jena ma tantx għandix ma dak li għatlek aktar kmini. Jena ovvjament ma naqbilx miegħek. Jena ma naħsibx illi dak huwa x-xogħol li jena ta' hawnhekk biex inwettaq bħala membru tal-kolleġġ tal-kummissarji. Jena nittama li x-xogħol li nagħmel jien huwa xogħol li jwassal għal industrija ta' servizzi finanzjarji soda li tkun għal benefiċċju ta' dak li jaħdmu fiha ikunu fejn ikunu għaliex jekk inti kollok suq uniku waħdin is-suq unjoni ta' swieq ta' kapital b'saħħitha din tiftaħ opportunità għal persuni fil fil-industri finanzjarji biex u nies kull fejn ikunu jistaw uh, jibdew negozju. Naf li inti Eh, għandek esperjenza kbira fis city imma barra minn hekk ma nistanżit xejn ma dak li diġà għatlek għaliex inti ma naħsibx li verament interessak li tweġiba li nistanti kienu xek. Thank you. Now give the floor to Hug Baye, S&D Group. Sur Baye. Grazzi, Sur President, Sur Komissarju nominat aħna soċjalisti nħossu li huwa bżonn li konna bilanċ bejn il- Għalek jena nishtiq nkun naf xini l-opinjoni tijak fuq it-taxxa fuq transazzjoniet finanzjarji dinja għoda li nħolqot mill-Parlament biex ikun hemm stabilità finanzjarja u niġġieldu b'mod effiċjenti kontra l-spekulazzjoni ti taħseb li dinja għoda tajba u tieni net għal voreda ma jiddependix eżattament minnek inti se tipparteċipa b'mod orizzontali fid-dibattiti u tipparteċipa fihom fuq il- xini se tkun il-bazi ta' din it-taxxa eh, transazzjoni finanzjarji inti se żżid ir-rata tnaqqasha u tilet net. Jiena ma fimx il-tweġiba li tajt il-kollega Pervanx Berent fuq direttiva fuq il ħasil tal-flus Jiena naħseb illi eh, din l-unità tneħħiet mill-portafol tijak imma dan u regolament importanti ħafna li se jsibu nieqes fil-portafol tija u rrit nifhem tweġiba tijak xaskun. on the uh, FTT, um, that's uh, an issue, as, as I'm sure you... Iva, dikija hija kwistjoni illi taqa fil-portafol tal-kollega tijaj Moskovici. Il-President elett Junk Saha miaw illi l-intaxxar ta' settur finanzjarju għal kwistjoni ta' ġustizja u l komissjoni sa' uh, eh, kienet beħsieba illi tipprevjeni il-frammentazzjoni tal-suq finanzjarju u tiżgura illi fl-istessin dan jagħmel kontribut xira u illi t-skoraġiċi transazzjoni finanzjarji li ma kunux qed iwasslu għal swieq finanzjarji iktar effiċenti u effettivi. Wara proposta riveduta tal-Kummissjoni xogħol xol eh, miexi taħt il-proċedura ta' kooperazzjoni imsaħħa minn 11 stat membru. Għalhekk Naħseb illi din hija xi ħaġa illi s-sur Moskoviċi se jmexxi l qudiem u ovvjament eventwalment naħseb illi se jkun hemm diskussjonijiet aktar wiesa fuq dan l-istess suġġett. Ma lin minnek naħseb illi ma tantx nista' inżid fuq dan is-suġġett fuq it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Come on. Only laundering. Fuq il-ħasil tal-flus, mikrofonu għal-kellimek joġbu. il-regolament speċifiku fuq il-ħasil tal-flus f'dawn l-aħħar 15 ma naħsibx li tawnix informazzjoni partikolari fuq imma dwar l-approċ li jena kieku nieħu Naħseb illi hemm dawn il-ftejmiet internazzjonali fuq l-importanza li aħna nindirizzaw il-problema tal-ħassil tal-flus, jridu niżguraw li konna regoli komuni biex nindirizzaw din il-problema. U jiena rrit li nappoġġa miżuri però id-dettalji tagħhom ma nistax nidħol fihom għalissa. Thank you. We are going to have a trilogue on that. So. Grazzi se jkonna trilogu dwar dan. ECR, Ashley Fox, is sekjoġ Fox. Għan ufsinar tajjeb Lord Hill. Matul l-aħħar terminu leġislattiv tal-Parlament kienem ħafna ħin illi dedikajnieh għas solvenza 2 dewmien biex nifinalizzaw il-proposta ifisser li kien hemm impatt negattiv fuq l-industrija finanzjarji u l-ispejjeż fl-aħħar mill-aħħar ħalsuhom il-konsumaturi. Naħseb dawk li kienu kuntenti bir-riżultat kienu l-avukati u oħrajn fis-settur bħal lobbyist u allura ajob direttiva tal-pensjonijiet kif se taċċerta li mhux ukoll se tispiċċa bħal solvenza tnejn u kif ħatet ċerta li direttiva tqis in-natura differenti tal-loti tal-pensjoni fl-istati membri tagħna. Grazzi. Naf illi il-proċess tal-adozzjoni ta' Solvenza 2 kien proċess pjuttost twil għaliex eh, mbagħad kien hemm il-bdil fil-swieq finanzjarji li wieħed kellu bżonn iqishom u naqbel mal-punt bażiku tiegħek dwar dawn il-punti aktar ma nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni ta' malajr u mmexxu l qudiem biex nofru stabilità għan negozji u għal kumpaniji biex bekk jippjanaw aktar ikun eh, tajjeb. Issa, f'termini tal-fondi tal-pensjonijiet u IOPS. Nittama li dak li senajt se jserraħlek moħok. Il-punt ta' tluq huwa xi ftit differenti il-proposta tal-Kummissjoni illi qiegħda qudiem il-Parlament bħalissa ma tinkludix ir-rekwiżiti kapitali għal IOPS bħalma kienu fil-Solvenza 2 u allura dik il-proposta għal reviżjoni ta' direttiva IOP tal-2003 hija limitata għal governanza u trasparenza pala regoli. Bekk naħseb illi Dana kollu skont il-rapport tal-Parlament fl-2013 u għallura l-diversi raġunijiet jina naħseb illi ma nistennix li dan il-proċess se jdum se il-proċess ta' solvenza 2 bekk jina naħseb illi il direzzjoni u l-andament se jkun pjuttost differenti. Grazzi. Alde, Michael Toyra issa. Grazzi President Lord Hill. Inti U sajt retorika brillanti iżda nuqqas ta' sustanza. Allura eh, kena mistoqsija mill-kollegi tal-Alde il-fejma weġibtu, allura forsi tajtilna spassi konkreti se tieħu pala komissarju għal dak li l-Unjoni ta' Swik Kapitali, un inti propost minn gvern ta' stat membru li mhux parti minn l-zona euro u s-supervizjoni ta' settur finanzjarju tiegħu u organizzat fuq livell nazzjonali primarjament u allura pala kummissarju inti se jkollok arfin eh, kbira tal-banek u taż-żona euro. Allura inti tara li għandek konflitt ta' interess f'dana kollu u jekk iva kif tara li tista' toffri soluzzjoni? L-ewwel Lej, ma narax li hemm konflett ta' interess bl-ebda mod fis-sens illi kifet qabel is-sitwazzjoni tiegħi hija pal ta' Sur Barnier iżda għal kontrarju. Jiġifieri f'termini ta' kif imbagħad jien nsib soluzzjoni naħseb it-tweġiba hija illi hemm l-impenn tiegħi taħt it-trattati u l-ġurament illi nittama li nieħu fil-qorti dawn miex punti illi eh, wieħed jieħu mingħajr ħsieb hemm obbligu legali u morali u din hija l-bażi li fuqha jiena nopera. Issa f'termini ta' l-Unjoni ta' Swieq Kapitali u punti speċifiċi dwar dan. Kif eh, naħseb ġo semmejt, u biex inkompli biex nżidu mal-proposta tal-President Juncker tal-investiment ta' 300 biljun euro u anki il-Fond ta' investiment tal-żmien twil dana jista' wkoll jgħin u nistgħu nkatru l-investiment dan il-mod billi jkunna qafas prudenzjali adattat għal prodotti ta' titolizzazzjoni ġifiri kif nistgħu inħedġu l-investiment fi titolizzazzjoni ta' kwalità olja u kif nistgħu nimplementaw it-kabbir ta' swiq ta' negozji żaru medji biex bekk dawn is-swieq ikunu aktar attrajenti. Nafu illi għandna il-miżuri ta' implementazzjoni ta' MIFID 2 illi se jinkludi wkoll il-rekwiżiti għal tkabbir ta' swieq tal-SMEs u mbagħad għandna il-kwistjoni tal-informazzjoni tal-kreditu, punt li semmejt qabel Naħseb ukoll illi potenzjalment fil-qasam tal-aspet privat hemmhekk jista' jkun hemm ukoll xi żviluppi. Jiddispjaċini jekk forsi jiena ma ressaċ pjan komplet, hemm xi elementi preżenti però punt li semmejt diġà, nippreferi nieħu l-ħin tiegħi u mbagħad nippreżenta eh, pjan prattiku. Este lange IPP. Grazzi, Lord Hill. Nju pjaċir nara li jinti ma temminx situazzjoni ta' l-istess situazzjoni għal kulħadd. Eh, jiena lanqas ma naqbel lanqas iċ-ċittadini Olandiżi. Allura, il sistema tal-pensjoni tal-Olanda li hija differenti eh, fil-organizzazzjoni tagħha meta naqablu ma' pajjiżi oħra ma jaqgħux taħt armonizzazzjoni stretta u dan l-approċċ ta' one size fits all, ġifieri situazzjoni għal kulħadd. Ħafna kollegi wkoll eh, saqsew dwar aċċess għal sorsi alternativi ta' kreditu, speċjalment ta' negozji zaru medji. U jiena nieħu pjeċir nisma' remarki tiegħek dwar l-importanza ta' dawn negozji zaru medji fl-Unjoni Ewropea nieħu il-kos tal-Unjonijiet ta' Kreditu tal-Kooperazzjoni illi għandhom approċ fejn il-negozjanti jisilfu minant xulxin. U dan huwa xekkel għaliex huma ikollhom jaqgħu taħt l-istess regolamenti bħal banek normali u allura inti tista' taċċerta li dawn it-tipi ta' approċċi mill ih il fuq bħal pereżempju anke fl-aspett ta' CRD erba jiġu konsidrati għaliex inkella mhux se jkollhom aċċess għal dawn il-kreditu li huwa importanti għal negozji żaru medji xi ħaġa li teżisti diġà fl-Istati Uniti. Iva, naqbel ħafna mal-prinċipju li nsibu eh, dawk l-eżempji, dawk iż-żewġ eżempji li inti tajtna. Iva naħseb li rridu nevitaw illi illi naraw li jinqabdu organizzazzjonijiet iżar, eh, organizzazzjonijiet ibbażati fuq il-komunitajiet, eh, għaliex eh, għalek l-għuna qegħdin naħdmu kontra dak li qegħdin inħeġġu u fil-fatt dan din l-inizjattiva illi nixtieq ukoll nikkonsidraw nikonsidraw eh, fil-bini tal-Unjoni tal-Kapital tal-Rekwiżiti. Mbagħad il-pensjonijiet u anke nallaċċa mal-tweġiba ta' qabel anke b'relazzjoni ma' rajob. Naħseb hawnhekk qed nieħdu approċċ differenti mod ġenerali. Pro jiena konxu ħafna anki minn dak li jena rajt sissa, kemm huwa importanti illi irridu nissiltu għal soluzzjonijiet diversi joqsma li jirrikonoxxu differenzi fis-swieq. U bekk ikonna soluzzjonijiet illi jaħdmu blaqwa mod possibbli fl-interess ta' l-ikbar numru ta' atturi involuti. Grazzi. Molly Scott Kato għal grupp tal-ħodol. Inti semmejt fit tweġibit tiegħek illi fost il-kwistjonijiet ewlenin f'dan il-mandat huwa n-negozjazzjoni mill-ġdid tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Fil-passat, il-Gvern tar-Renju Unit eh, eh, kien kontra numru ta' regolamenti fuq is-servizzi finanzjarju. Nistgħu nistennew l-istess affarijiet fil ġajjeni ah, Kenna diversi mistoqsijiet dwar il-konflitti potenzjali. Iżda nixtieq insaqsik dwar l-punti speċifiċi li l-Gvern Ingliż qed jipprova negozja minħabba eh, situazzjoni ta' Renju Unit bil-City of London pala ċentru finanzjarju eh, u ċentru finanzjarju kbir, naħseb il inti konsidra elementi bħal is-swieq eh, tal-fondi monetarju fost oħrajn u anki leġislazzjoni sekundarja li tkopri il-banek u kumpanija ta' assigurazzjoni u allura bħala ex-membru tal-Gvern ta' Renju Unit intim tista tara li inti tkollok xi rwol fir rinegozjazzjonijiet tal-Renju Unit u kif inti tindirizza il- potenzjal ta' konflitt bejn interessi tal-Unjoni Ewropea u l-interessi ta' pajjiżek. Mela, tweġiba sempliċi minn ħatija dwar dan. Jiena nixtieq inkun Kummissarju Ewropew il-ħidma tiegħi se tkun il nwetta ir-responsabiltajiet tiegħi tal-portfolio tiegħi blaqwa eh, bl-aqwa mod possibbli. In-natura ta' kwalunkwa diskussjonijiet pala eh, bħala parti minn negozjati bejn il-Gvern tar-Renju Unit u stati membri oħra u oħrajn fih l-istituzzjonijiet eh, din hija kwistjoni tagħhom ċertament din hija eh, l-fema tiegħi, jiena ma narax illi bekk jista' jkolli xi konflett ta' interess. Din hija xi ħaġa li huma se jkunu qegħdin imexxu l qudiem jiena se nkun intawan li nkun qed nagħmel il-ħidma tiegħi nwettaq il-ħidma tiegħi bħala Kummissarju Ewropew. Grazzi. EFDD Marco Zanni. Grazzi Sur Hill, meta Juncker ħabbar lista ta' kandidati kummissarji, l għalina kien eżerċizzju ta' satira politika fejn kull kandidat kellu portafoll l-inqas tat. Inti tirrappreżenta bla dubju l-aktar għazla perversa. Inti konservatur Ingliż, ħabib tas-settur, dan il-portfolio hija daqqa ta' ħarta li dan il-Parlament ma jistax jaċċetta l-istorja tiegħek turi kif inti għandek konflitt kbir ta' interess u mhux għadata ta' rwol tiegħek. Inti ġej minn pajjiż dominat mis-settur finanzjarju barra mill-sena ewra għandek eh, professjoni twila f'dan il-qasam u kont imħallas minn dawk is-servizz servizzi li mbagħad ħajġu regomentizzati u inti ġej minn partit li dejjem kien fost dawk l-aktar attivi biex jiddefendu l-interessi tal-ispekulaturi. Aħna nsaqsuk inti tista' taċċerta liċ-ċittadini dwar l-imparzjalità li inti tista' taħdem bih f'qasam tant sensittiv par regolamentazzjoni finanzjarja inti taħseb illi biżejjed illi tbih il-pakketti ta' azzjonijiet biex tiddefendi l-interessi ex lobista tad-dinja tal-finanza kif il-min se juħsib tuna tweġiba għaliex iċ-ċittadini Ewropej għandhom dubji għawjien dwar dan. I think uh, first Naseb kifet qabel il-paketti tal isħamatijaj tiegħi eh, se sembiħom ma nafx li ma paketti tirreferi għalihom, però jiena l-isħma li kelli f'kumpanija waħda li kelli meta beħħejt il-kumpanija, beħħejtom kifet, beħħejtom fi żmien 24 sija meta ġejt innominat. Ma naċċettax id-deskrizzjoni illi inti qed toffri la tal-mod kif jiena se tindirizza il-pożizzjoni u la tal-isfond tiegħi u lanqas ta' pajjiżi. U allura kifet qabel jiena għandi viżjoni ċara ħafna kemm taħt it-trattati, kemm bħala ġurament solenni li dawn mhux elementi, eh, mhux azzjonijiet li wieħed jieħu mingħajr ħsieb serju. Ma naċċettax li konflitt u bekk jiena jekk ikolli ċans namelek, jiena nwetta id-dmirijiet tiegħi kompletament fl-interessi Ewropej. Grazzi. Catherine Stiller għas-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi. Sur Juncker jixtieq jarak li taċċerta li l-qafas regolatorju finanzjarju jqis il-bżonnijiet u l-interessi tal-konsumaturi u l-investaturi tal-imnut u anki taraw li kunem hemm miżuri biex is-servizzi finanzjarji jaħdmu aħjar għax ċittadini tagħna. Skont statistika, 25% taċ-ċittadini jafdaw il-banek naħseb taqbel dan dinja ċifra baxxa. Inti x'passi se tieħu biex terġa' tirbaħ il-fiduċja ta' ċittadini fis-settur bankarju kif ukoll fis-settur bankarju biex bekk kollox ikun aktar trasparenti u tassew sitwazzjoni kompetittiva. kien se taċċerta il-livell ola ta' ħarsien tal- klienti jiġi salvagwarjat orizzontalment fi servizzi finanzjarji speċjalment eh, brabta ma' leġislazzjoni li ġiet adottata dan l-aħħar. Mikrofon għal kelim. Naħseb għajjemt punt importanti ħafna. Kif semmejt, unittama li semmejt fil-introduzzjoni tijaj, li nifukaw fuq l-interessi tal-konsumaturi fis ħames snin li ġejjin hija xaġa importanti ħafna. Ċertament kien il-każ anki fl-aħħar ħames snin il-kapacità tas-sistema tas-servizzi ta' dan il-kumitat kellhom ikunu dedikati għas salvagwardja salvataġġ tas-sistema finanzjarja. Nitama li issa bil-kriżi warajna nistgħu nħarsu l qudiem u issa nqattaw aktar ħin fuq kif nistgħu nagħtu aktar benefiċċji għal konsumaturi u għaċ ċittadini. U naħseb jekk aħna nqisu s-sitwazzjoni minn aspett aktar prattiku, u naħsbu f'elementi bħal prodotti tal-assigurazzjoni, Eh, l-assurgazzjoni fuq il-karozzi jew fuq il-djar li ivarja skont is-swieq u allura il-konsumaturi qed iħallsu ħafna f'partijiet tas-swieq milli jagħmlu f'partijiet oħra u forsi iktar id-dum tistenna biex titħallas minn assigurazzjoni milli eh, id-dum post parti oħra tal-settur, għallu naħseb li jem mezzi prattiċi kif aħna inqasmu l-benefiċi. Din tkun tkun xaġa tajba ħafna. Ix-xogħol li sar fil-passat dwar aktar trasparenza biex kunem aktar informazzjoni għal klijenti, prips, ix-xogħol li sar biex naċċertaw illi kulħadd ikun jaf eh, x'qed jiffirma, jiena naħseb illi Dan huwa element pozittiv immens u jekk hemm mozzi oħra kif niżviluppaw dan kollu tajjeb. Naħseb il-kwistjoni wkoll għal servizzi finanzjarji li jitħallsu bil-kummissjonijiet ukoll hija sitwazzjoni li ta' min janalizza li wieħed ikun jaf x'inhuma l-miżati tiegħek u tkun taf li inti se tigwadanja naħseb hija xi ħaġa aktar favorevoli mill-li tkun inċert minn dak li inti se taqla fuq il-beħtijak u għallura nilqa il-sugġerimenti mill-imko u oħrajn dwar kif tassew nistaw nixprunaw eh, dan il-punt il-qoddim fil-ħamis li ġejjin. Grazzi. Issana lil Kay Swinburne. Grazzi Lord Hill. Issa ndittini mistoqsija tiegħi u allura ma nsax nirreżisti l-aspetti tekniċi ta' dak li jenna naħdmu dwarhom dal-aħħar ħames snin flikon, mod partikolari il xoll leġislativ li għamenna għanna reġimi ta' pajzi terzi li ħafna drabi kienu kontradittori. Inti konsidra biex taċċerta li dawn ir-reġimi jaħdmu anki fid dossier differenti, forsi tikkonsidra direttiva aktar ġenerali biex ir-reġimi ta' pajzi terzi jkunu konsistenti fid dossier differenti kollha li timna dwarhom, speċjalment fil-MIFID u anki fis-swieq oħra. Dawn kollha għandhom reġimi kollha inklużi Issa, wara il tema internazzjonali, inti semmejt fil-mistoqsijiet tiegħek illi huwa importanti l rkupru l-garanziji tar rkupru anki dwar il-clearing houses, il-CCPs, kif ħanaraw li dawn huma kompatibbli fuq skala globali? Grazzi. Grazzi. Issa, f'terminu ta' l-ideja ta' tip ta' direttiva aktar ġenerali, ta' tip omnibus, mux punt li forsi konsidrajtu għal ħarġimat, pero, iva, ta' min jixtarru dan il-punt aktar. L-approċ ġenerali tijaj anki li kif semmejt qabel, u approċ u anki fl-approċ tal-regolamenti u li nipruvaw nġbru fl-imkien biex naraw illi konna attivitajiet konsistenti f'numru differenti ta' oqsma. Anki minħabba il-volum ta' zonijiet li għanna u anki minħabba li għanna riżultati minn bażijiet differenti leġislattivi. Irridu naraw allura kif ħanaraw kif kollox jimxi u jorbot fl-imkien, mhux faċli, pero l-aktar ma l-affarijiet sempliċi aktar nistgħu nimxu l-qoddim. Jiena nkun lest eh, allura nistudja aktar fid-dettal eh, jekk hemmx possibilità li jagħmlu hekk jew le. Issa, mod aktar ġenerali, eh, Center Counterparty Clearing, CCPs, etc. Iva, hawnhekk irridu wkoll naraw anzi kif taf sewa inti, rridu naraw dak l-elementi li nsibu fih dan ir-regolamenti tagħna għalissa l-affarijiet mhumiex tant sodisfaċenti u li nsibu soluzzjoni sodisfaċenti u dewwimi nafu illi għanna sfida minenti qoddimna li se jkollna nsibu soluzzjoni għalija. Kun tajjeb li natu ekvivalenti għall-Amerikani, iżda mbagħad f'dak il-każ ir-regoli tagħhom irridu jkunu fl-istess livell ta' tagħna u jridu jobdu aktar l-regoli tagħna u allura dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna. Naf li viċi President Banje kienet jaħdem eh, fuq dan is-suġġett u prova jikseb ftehim fuq din il-kwistjoni u jiena ċertament se nsegwi fil-passi tiegħu. Grazzi. Matt Carty issa. Grazzi, President. Kommissarju nominat, jiena xtaqt imollura lura l-kwistjoni ta' konflatt ta' interess inti taf illi ħafna kommentaturi u membri tal-komitat uh, rew tħassib inti għandek interess fi city fejn inti bnejt Eh, ħafna networks personali u konsiderevoli, smajt ħafna minn dawk li jappoġġaw fuq il-komitat illum jgħidu illi jittamaw illi inti tnaqqas il-regolamentazzjoni li applikaw fl-industrija finanzjarja jiena ma naqbilx ma l-idea li jenqas regolamentazzjoni hija automatikament ċaġa tajba. Bekk, il-mistoqsijiet tiegħi huma mizuri għas servizzi finanzjarji tara li huma bżonn ta' riforma biex eh, pereżempju brabta eh, mad hemm xi regolamenti li inti tħoss għandhom jiġu msaħħa u mbagħad l-aħħar mistoqsija tiegħi Inti kif tara li nistaw nirġaw nibnu l-fiduċi tal-konsumaturi tas servizzi finanzjarji madwar l-Ewropa? Kif nistaw nerġaw nibnu l-fiduċa tagħhom? Kif se nipprioritizzaw l-interessi tagħhom għaskapitu ta' industrija li ċertament eh, huma eh, qrib ħafna tiegħek? Tajjeb, mela eh, nirġa nipprova. Mela, konna għedin nitkellmu dwar l-importanza eh, xiftit ilu dwar situazzjoni fejn ifukaw fuq il-klijenti, fuq ċittadini biex is-servizzi finanzjari jwaslu benefiċċji prattiċi għalihom. Jien hekk nixtieq nagħmel. Imbagħad f'termini ta' l-approċ ġenerali fi rigward tal-regolamentazzjoni, naħseb li inti semmejt illi inti ma taqbilx li jinqas regolamentazzjoni automatikament xi ħaġa tajba. Sorpriza sorpriża, naqbel. il punti huwa dan jeħtieġ li jkun hemm ammont adattat ta' regolamentazzjoni. Rajna x'ġara meta ma kienx hemm regolamentazzjoni jew regolamentazzjoni biżejjed u allura tażbux li jiena għandi veduti li m'għandix għal dak għandu xaqsa l-importanza tar regolamentazzjoni u anki l-importanza dwar il-bilanċ dwar regolamentazzjoni u ekonomija li tagħtin kif suppost. Bekk minix qed ngħid u ma qedx u ma nemminx illi neħtieġu ikonna eh, situazzjoni fejn naħar u kollox u naħilsu minn kollox, qed ngħid li rridu nqisu b'mod razzjonali, b'mod loġiku u realistiku lejn ir-regolamenti li għandna attwalment għandna sistema li diġà qiegħda tirrevedi ir-regolamenti bħala proċess leġislattiv tagħna u għandna nsegwu dan, però għandna naraw ukoll li naċċertaw li għandna bilanċ tajjeb. Ir-raġuni għal din il-ħaġa hija illi jekk inti tqis kolunkwe qasam fejn irid ikun hemm tweġiba għal kriżi eh, bħeffa u taħt pressjoni kbira, kulħadd jagħmel l-almu tiegħu, iżda mhux dejjem Eh, jirnexxilhom l fil-mija, issa dwar is-City of London, is-servizzi finanzjarji ta' Londra, allura ma naħsibx li l-istampa li inti pinġejt hija waħda li jiena narra u nirrikonoxxi, jiena tmin snin ilu biħejt in-negozji tiegħi, eh, l-ism l-isma wkoll ħames snin ilu u minix qiegħed hawnhekk bħala rappreżentant tas-City of London. Thank you. Our the last question from Grazzi, għanna l-aħħar mistoqsija minn Filip Debaker fi Semlalde. Iva, għan prova naqat, naqat trufijiet. Huwa kompitu tiegħi, l-ewwel mistoqsija, tweġiba iva jew le Unjoni Bankarja. diġa' semmejnija, ħaddaħħal jew mhux ħaddaħħal l-aħħar pilastru tal-Unjoni Bankarja, jiġifieri DGS, skema ta' depositi, ta' garanzija ta' depositi, fi żmien 12 xahar. Iva jew le? Apparti sistema finanzjarja, inti ma tħalċ eh, fid-dettal, jina nemmen li l-impatt ta' regolament hawnhekk għandu importanza. X'inhu ma l-prioritajiet tiegħek? Għat neħiħut mill-ostakli għaswi kapitali għal fondi ta' pensjoni, kumpanji tal-assigurazzjoni bħal l solvenza t-nej, mifit tnej, IFMD, x'inhi il priorità tiegħek u x'tibdel l-istess japplika għall-IPOs. Għandna suq tal-IPOs li huwa sottosviluppat xi xkil tneħħi ħalli l-kumpaniji kollom aċċess fis-swieq tal-istoks mistoqsijiet konkreti jiena qed nistenna tweġibiet konkreti minnaħa naħa tiegħek. Um, uh, L-ewwel nedwa l-Unjoni Bankarja. Wis nibza li ma nistax natik uh, tweġiba differenti minn dik li tajt ftit qabel. Dik li skema ta' garanzija ta' depositi. Skużani, mux qed inwiġbek biva jew le, nitlob skuża. Is-sistema għanna namluwa waħda li taħdem. Imbagħad meta jasal il-waqt, naraw l-effetti li kien hemm u niġdu l-konklużjonijiet tagħna dwar jekk hemm bżonn ta' bidliet jew le. Nixtieq ngħinek imma ma nistax nagħtik kalendarju ċar perjodu ta' żmien bħalma tixtieq inti. Issa dwar l-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital, l-eżempji li qed tagħti inti u l-ostakli li wieħed jixtieq jeleb iva preċiżament dawk huma setturi eh, bosta setturi li aħna għanna niflu, għanna neżaminaw iżda wara mistax għal darbohra u qabel ma jiena nidħol f'dan ir-ħol tiegħi jiena m'għandix bizzejiet livell għarfien biex ngħidlek x'nistgħu nibdlu, x'nixtieq nibdel, x'nixtieq ndaħħal, Nemmen li għanna narblu dawk l-ostakli kollha possibbli meta nidentifikawhom uħud semmejthom inti, imbagħad infaslu rispons prattiku dwar jekk l-affarijiet għandhom xinbidlu, jekk għandix indaħlu elementi ġodda, il-ktib ta' regoli, il-rulebook għanna nestenduh jew nemendawħ. Nishtiq nejt. Li jien, dan kollu nishtiq namlu flimkien ma'kom u ma' oħrajn li għandhom l-idejat għanna namlu dibattitu miftuħ, diskussjoni miftuħa imbagħad għabbażi ta' dak noħorġu kalendarju stabilit meta jasal il-waqt nistabilixxu pjanta azzjoni nibdew diġa mill-bidu billi nħedġu titolizzazzjoni ta' kwalità għolja u mbagħad infaslu programm pass wara pass, programm li jiena ħan istabilixi u ħan aqsam flimkien magħkom. Grazzi nixtieq inrotħaj l membri għal mistoqsijiet tagħhom u l komissarju nominat Lord Hill għat weġibiet tiegħu issa l komissarju nominat għandu il-ħin sabiex jagħmel dikjarazzjoni ta' elu ta' mhux itwal minn ħames minuti tista' tieħu daqsxejn aktar tal-ħin jekk għandek bżonn għaliex aħna żammejna mal-ħin u fadlinna biżejjed ħin. Forsi tkun tixtieq tirreferi għal xi suġġetti għal xi mistoqsijiet li ma kellekx biżejjed ħin sabiex twiġibhom. Komissarju nominat, jekk jogħġbok. Għatina dikjarazzjoni ta' eluq tiegħek. Grazzi, President. Membri ta' dan il-Komitat, nroddilkom ħajr koll. Jiena grat, grat lejkom tal-opportunità tajtuni għal dan ismieħ. Nittama li intom stajtu tistaqsun il-mistoqsijiet li rittu tistaqsu, jena wedewni smieħ ġust u eksar. Intom nemmen illi staqsejtu, staqsejtuni dak illi xtaqtu, tistaqsuni. Ħadd nota ta' bosta kummenti u temi illi feġġew aktar minn darba. Jiena ħan eżamina dak li ntqalu ħana mel segwitu ta' dak li jgħat li ħan mel segwitu tiegħu issa f'dak li huwa portafol tiegħi. Jiena xtaqt neżamina il-prinċipji, il-prioritajiet prinċipali u ngħid u nisħaq dwar dak li nixtieq nagħmlu tama li dan jorbot ma' dawk li qedtu intom. L-ewwel nett, is-settur tal-implementazzjoni. Intemm il-ħidma ta' dak li ġie qabli, predeċessur tiegħi u wkoll fl-ikma tal-kumitat ħalli jaġa jkun hemm stabilità fis-settur finanzjarju ħan iddedika ħafna enerġija mill-ewwel jum ħalli regoli jsiru realtà. L-Unjoni Bankarja, MIFID, CRD erba, is-setturi kollha kemm huma. Jiena ħassejt minn din il-laqa Il-maġġoranza ta'kom tixtieq li jiena iva intemm dan il-kompitu u il-Parlament Ewropew jiena nixtiequ jibqa involut matul dan il-proċess. Din hija l-intenzjoni tiegħi. Nixtieq nagħmel dawn iż-żewġ affarijiet. Imbagħad punt ta' forza evalwazzjoni u reviżjoni. Punt illi sar aktar kmieni inutli jkollna regoli komuni jekk dawn ma jkunux infurzati. Iżda għanna u koll nirrevedu regoli e kif niproċedu. Irridu nqodu b'sebajnejn u nitrattaw sorsi potenzjali ġodda ta' riskju. Per eżempju, il riforma strutturali tal-banek biex nġildu nindirizzaw it-too big to fail imma mbagħad setturi oħra pa' rezoluzzjoni mhux bankarja fejn hemm mandat ċar tal ġe 20 Xenarju internazzjonali semmejnieh mhux darba. Em, perspettiva ċara minnaħa tal-Komitat Ekon, irridu nizguraw li regoli ikunu applikati, jimxu ħarir bla intoppi u japplikaw għaswi finanzjari internazjonali. Rridu standards komuni internazjonali, rridu nivverifikaw għall-ekvivalenza u rridu nirreferu għall-regoli ta' xurxin, rridu naħdmu mal-Istati Uniti u ndaħlu il-servizzi finanzjari bħala parti ċentrali mit-TTIP. Issa dwar il-konsumaturi tajmu bosta punti dwar l-importanza tal-konsumaturi u l-utenti ta' servizzi finanzjarji. U sens li rridu nifukaw aktar fuq il-konsumaturi u dawk li jużaw servizzi finanzjarji naqbel nistaw nibdew billi naqdu fl-imkien laqdiet tal-konsumaturi naraw u niddiskutu nistaw nħadmu aħjar is-suq intern niddiskutu dan anke vizavi settur bankarju nixtieq nivolvi l-kumitat ukoll din il-ħidma. Imbagħad suġġett ieħor l-importanza tal-impjiegi u tkabbir. It-teddida, l-ikbar teddida l ikbar teddida għall istabilita u naf kemm hi importanti l-istabilità għal ħafna persuni hawnhekk l-ikbar ta' teddida għall istabilita hija dik ta' tkabbir baxx u livell ta' qatt għoli. Ir-regolamenti m'għandhomx ikunu mifruda mitkabbir. Iżda permezz ta' serje ta' inizjattivi, permezz tal-kappa, tal-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital, dan jista' jkollu effett fuq l-ekonomija kollha fl-istati membri kollha nixtieq nisħaq dwar dan u ngħid li huwa proġett għat 28 stat membru nixtieq naħdem flimkien magħkom u niżviluppaw il-ħsieb tagħna flimkien. Jiena ħannejn lil Jean-Claude Juncker ħalli jressa il qoddim il-pjan ta' investiment ta' 300 biljun euro. U naraw xirwol għanda il-sistema finanzjarja imbat. Suġġett ieħor li ħareġ servizzi finanzjarji u anke dak li rigwardani din kwistjoni ta' trasparenza. Pala kunċett fil-fema tiegħi, it-trasparenza hija ċentrali sabiex is-swieq finanzjarji jaħdmu kif suppost. Ja ċentrali wkoll sabiex ir-relazzjoni li jiena nittamra ħajkolli magħkom taħdem ħarir. Forsi xi daqiet nistgħu ma naqblux fuq is-sustanza, imma nittama li ma naqblu li ma jkunx hemm każijiet fejn ma naqblux għaliex jiena ma nkunx wettaqt. Wettaqt dak li qed tistennew intkom fdik li trasparenza u rispett reċiproku. Matul dan ismieħ ħareġ biċċar li jiena niddeskrivi ruħi bħala persuna pragmatika, politiku Ewropew, konsensuali, jiena inwetta l-affarijiet. U ma tantx intajjeb biex nitkellem dwarhom. Iżda biex nwetta iva. Dak kollu nexxieli nikseb fil-politika ksibtu għaliex ħdimt flimkien ma' oħrajn. Il personal tiegħi, kollegi, persuni minn bosta partiti politiċi u jekk tikkonfermaw li il-mandat jiena nixtieq naħdem bl-istess mod flimkien magħkom. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li l-koll għandna responsabilità kbira x'nerfaw fuq spallejna f'dan il-mument kruċjali fl-istorja tal-kontinent tagħna. Iċ-ċittadini Ewropej jixtiequ li l-affarijiet jinbidlu, jinbidlu għall-aħjar u qid fit f'dan is-settur aħna jista' jkollna rwol f'dan il-proċess Jiena nittama li kolli l-opportunità li naħdem magħkom nissodisfaw din ir-responsabilità flimkien naqdu ir wol tagħna ħalli niżguraw li kon industrija ta' servizzi finanzjarji regolamentata kif suppost li taħdem fl-interess ta' kulħadd u kol tkun il-polz li jħabbat tal-ekonomija li tkun qed tikber biex bekk nindirizzaw l-sfida u l-enija li konna impjiegi fl-ekonomija, nejnu li ċittadini su posta xol u jiena nemmen illi dan imbat iwassa sabiex timbena l-fiduċja tagħhom fina fl-istituzzjoni ta' Ewropej u wkoll itkabbar tkabbar l-affezzjonijiet ta' ċittadini fil-Unjoni Ewropea. Grazzi sew President. Grazzi, Komissarju, nominat. Issa ħajkonna laqa tal-koordinaturi in kamera biex nevalwaw ismiħ mill-5 u nofs sa' seba qabel nala nixtieq nsellem lil Sharon Bowles, il-predeċessur tiegħi hija preżenti llum nrotħajl lil Jonathan Hill lilkom il-koll il-laqa hija samaluqa.